Dear colleagues, please uh, take seat. Eżis kollegi keġabkom sibu postkom l ewwel natina nishtiq. Nadotta l-agenda. Tajja wis l-agenda adottata. Aħan għamel il- l ta' president wara il dialogu monetarju kif tafu dana il-laqa estendejnija bi 30 minuta għandu musa s-seba u mis-sitta imbat nibdew bil-proċedura ta' votazzjoni. Aħna qed napprovaw ukoll il-minuti ta' tlet laqat li għaddew ta' jepwis grazzi. U nishtiq hawnhekk minn hawnhekk insellem il-predeċessur tiegħi Sharon Bowles issa' inti għadawnek fil-kapacita tal-konferenza tal-parlamenti eh, nazzjonali, xek tajab wis la importanti għawnek nil għajjena li President Mario Draghi għall-ewel dialogu monetarju tal-2016 għaj presenta la perspettivi tal-ICB fuq sviluppi monetarji u ekonomiċi u nitkellmu kol dwar l-implikazzjonijiet tal-pozizjonijiet ta' politika monetarja diverġenti kif ukoll il-possibiltajiet u limiti ta' estensjoni tal-programm QE. Memx fejn uqot nidħol fil-ġini tal-fejn. Interess għawi għall-intervent tal-President Draghi l-lum il-koll nafu fil-dawl tal- zida fil-downside risk u iktar dinamika fl-inflazzjoni pittos dajfa miktar li kienet Eh, mistennija l-Kunsill li għadda qabel illi jirrevedu jirrikonsidra politika tal-ICB f'Marzu u fil-diskussjoni introduttorja fil-plenarja tal-ewwel waħda din is-sena President Draghi għal darba sena l-impenti għaw apparti minn hekk fl-aħħar ġimgħat eh, l-stock markets baqgħu prestazzjoni negattiva, speċjalment kellna volatilità għolja fil-isma tal-banek u rajna wkoll li hemm ħafna inċertezzi fuq l-ambjent ekonomiku dinji kif ukoll hemm riġidità kbira min-naħa tal-Unjoni Bankarja u il-qafas regolatorju saħħa ġifieri aħna fid-data dan kollu interessati ħafna nisimgħu xi għandu xejdinna il-President Drago kemm fuq l-eżitu potenzjali tar-reviżjoni ta' QE fil- li ħajsir f'Marzu f'termini wkoll ta' kompożizzjoni kif ukoll ta' xirjiet kif ukoll il-perspettiva għal finalizzazzjoni anki fil tal-Unjoni Bankarja. Grazzi President, onorevoli membri tal-Komitat Ikon Signuri. L-ewwel ġimgħat ta' din is-sena u rew ż-żona euro u l-Unjoni Ewropea kollha kemmi qegħdin jiffaċċjaw sfidi konsiderevoli ħafna sforzi minn naħa ta' min ifassal il-politika ħajkun meħtieġ fix-xogħol li ġejjin sabiex aħna nelbuhom dawn. Jiena lek tassew grazi li ninsab hawnhekk fiħdan dan il-Kumitat sabiex nindirizza dawn l-sfidi u kif li sibi jista' jikkontribwixxi sabiex jindirizzhom. Il-kommenti tiegħi illum ħajkun qed jindirizzaw il-kuntest globali ekonomiku, żviluppi finanzjarji riċenti kif ukoll l-istat tal-irkupru taż-żona euro. Ħan ikkonkludi billi mbagħad nippreżenta fil-qosor l-iktar deċiżjoni riċenti tagħna sabiex nikxfu wkoll il-bil li sar fuq in financial assets jew anfa għaliex naf illi dan huwa suġġett li ehm, jgħat iħasseb li xi wħud minnkom. Nibda dwar l-istat tal-ekonomija dinjija l-ewwel. Fil-ġimgħat riċenti aħna rajna iktar tħassib jiżdied prospetti tal-ekonomija dinjija l-attività, dejta dwar l-attività u tan kummerċ kienu iktar dajfa turbulenza fis-suq finanzjarji ġiet intensifikata u l-prezzijiet tal-komoditajiet komplew jaqgħu. E, tkabbir bil-mod fil-ekonomiji ta' suq dinji u punt fokali ta' din għal-kwistjoni kollha. Dal-aħħar ħafna ekonomiji emerġenti illi espandew brata maġla u kien hemm integrazzjoni wkoll fil-ekonomija dinji u kien hemm suq finanzjarji eh, b'saħħithom illi komplew jgħinu issa kif dan kollu qiegħed imajna ħafna pajjiżi kellhom jaġġustaw ruhom, jadattaw ruhom għal realtà ġdida għalhekk għedin naraw li hemm ħafna problemi strutturali li għedin ikomplu irraznu it-kabbir. Il-kontinuazzjoni tal-proċess tal-bilanċjar mill-ġdid hemm bżonn sabiex jaċċerta li jkun hemm tkabbir sostenibbli fuq żmien mezza. Dan ifisser li jista' ikun hemm ċertu eh, spin tal qoddim illi ħajkolla bżon, pero li noqodu b'sebajnejn fuqa biex naraw x'ħajkun hemm bżonn isir. Per eżempju, ħajkun hemm il-kupru tal-ekonomija vanzati li qed bil-mod il-mod jipproċedi, però eh, dak li qed jiġri f-ekonomiji emerġenti kompla jiddajjef. Id-domanda u koll iktar baxxa waslet biex affettwat il-prezzijiet taż-żejt u komoditajiet oħrajn li waslet ukoll biex tagrava fragilitajiet fiskali f'ċertu ekonomiji li esportaw il komoditajiet pajjiżi li faċċjaw dan il-problemi kommerċjali raw tnaqqis kbir fl-attivitajiet kif ukoll investiment fis-settur enerġetiku tagħhom li kompla jonqos ukoll. Sa il bidu ta' Diċembru kien għajna deteriorazzjoni ġenerali fis-swieq. U uh, dina komplet uh, tizdiet dila aħħar ġimgħa. Dina l-ewwel renja marbuta miqriba tħassib għal attività dejjem iktar dajfa fuq livell ekonomiku madwar id-dinja speċjalment fis-swieq emerġenti kif ukoll għal sinjali negattivi għal tnaqis fi ta' komoditajiet iżda Fuq iż-żmien imbagħad is-sentiment tas-suq sar iktar dejjem volatili u suscettibbli għal tibdil rapidu. dal l-ambjent il-prezzijiet tal-isma' tnaqsu mod konsiderevoli u il-prezzijiet tal-ekwitajiet bankarji ġew mill-quta mod partikolari kemm fuq livell globali kif ukoll fl-Ewropa. Il-waqaf il-prezzijiet tal-ekwitajiet riflettat il-sensittività tas-settur minħabba outlook ekonomika aktar dajfa mill mistenni dan rifletta wkoll beżat illi ċertu partijiet tas-settur bankarju kienu esposti għal iktar riski fis-setturi li produttu da komoditajiet il-maġġoranza tal-banek illi kunu eh, fil-lista ta' zona euro. Attualment għadin eh, jamlu n-negozju li għata ta' valur ħafna inqas minn dak tal-kodba tagħhom il naqis eh, daw il-, -tnaqis prezzijiet komplaġi amplifikat mill perspettiva li l-banker di għamlu iżjed biex jaġġustaw il-modell eh, kummerċali tagħhom biex jadattaw għal-realitajiet kif ukoll għal afas finanzjarju internazzjonali li twaqqaf minħabba il-kriżi, però jtanna nirrikonoxxu l-fatt li sa mill-bidu tal-kriżi il sissin għal zida durabli fir-reżiljenza tal-istituzzjonijiet tas-sistema finanzjarja kollha kemmi ukoll ġiet affettwat għal-banek bnew eh, salvagwardji ta' kwalità ikbar, zidu il-leverage u tajbu il-profili tagħhom ta' finanzjament. Il-Kumitat ta' Bażel fuq is-Supervizjoni Bankarja qalet ukoll illi sar progress sostanzjali lejn il-finalizzazzjoni tar riformi post-krizi u illi l-elementi li għad fir l agenda tar riforma regolatorji għal bane globali għad jiġu finalizzati. Il-kjarifika ta' dawn l-elementi kun edatati ċertezza regolatorja fuq iċ-ċertezza tal-afas futur. Dan ħajkompli jgħin l abilta tas settur bankarju sabiex tagħmel ta pjanijiet eh, kommerċjali sostenibli għal futur fil-fatt il-governaturi tal-Banek Ċentrali u l-kapiet ta' supervizjoni indikaw li huma impenjati sabiex ma jżidux bat konsiderevoli rekwiziti fl ta' kapital eh, ġenerali matul settur bankarju. Iġifiri mux għadin nitkalmu fuq xi bazzel erba. Fiż-żona euro s-situazzjoni fis-settur bankarju issa hija differenti ħafna minn dak li kienet l-2012. Forsi, L-iktar ħaġa importanti hija li l-banek ta' zona euro saħħew b'mod konsiderevoli s-sitwazzjoni tagħhom tal-kapital fuq dawn l-aħħar snin u speċjalment minħabba konsekwenza tal-evalwazzjoni komprensiva li saret fl-2014. Għal bosta situazzjonijiet, il-ratio tal-ewwel livell ta' common equity żdied minn sa 13% l-lum il-ġurnata u dan għamilom ħafna iktar kapaċi jibqaw jirreżistu għal xokkijiet. U l-kapital ukoll it-tejjeb bil-revizjoni supervazorja u tal-2015 l kem se jastrab, l itb għamlet eh, ta' t-dija ġenerali ta' t-sħiħ ta' t pilastru u rekwiziti ta' kapital. Dan jfisser illi jekk ma jinbedel xej, il-rekwiziti ta' kapital mux ħajkomplu jizdidu. Bekk is-settur bankarju jista' jagħmel ħafna iktar pjanar kapitali tal-kapital aħjar. Fl-2015 il-banek taħt il-supervizjoni tal icb ħajkomplu komple għanti iżidu il profess ma tam qabla ma sena ta' qabel l-2014 dan permetta li l-banek ikollhom politika ta' distribuzzjoni adattata fil-waqt li xorti jilħu il-rekwizita kapital u il-buffers u biex jagħtu wkoll appoġġ finanzjarju l-ekonomija parti minn hekk l-azzjonijiet ta' politika tal icb kompli jgħajnu il-situazzjoni ta' il finanzjarji tal-bana kif ukoll attività ekonomika aktar ġenerali. ċertu partijiet ta' settur bankarju fiż-żona euro għadhom jiffaċċjaw bosta problemi u sfidi. Dawn l-sfidi varjaw minn inċertezza dwar litiġju u spejjeż ta' ristrutturazzjoni fatt ta' banek kif ukoll ehm, sa per eżempju legacy assets, speċjalment dawk il-pajjiżi li ktar affettwati mill-kriżi finanzjarja mbagħad hemm uħud mill-banek li għandhom livelli elevati għal ta' l-NPLs, no performing loans, dawn l-NPLs però ġew identifikati matul l-evalwazzjoni komprensiva meta għall-ewwel darba ġiet użata definizzjoni komuni u minn dak iż-żmien law dejjem in konsiderazzjoni. Għalhekk aħna nistabu f'pożizzjoni tajba illi l-NPLs issa innaħħuhom mod gradwali u pjanat fuq is-snin li ġejjin. L-aspett supervizorju tal icb issa qed jaħdem il-sfera supervizorja qed taħdem mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex naċċertaw il-politika tal-NPLs tagħna tkun ikkomplementata mill-miżuri nazzjonali meħtieġa. l-istat tal-kupru taż-żona euro u il-politika ekonomika. L-isfond ta' dan ir-riskju eh, l-isfel issa permettili illi nitratta situazzjoni ekonomika fiż-żona euro li rkupru għaddej pass moderat b'appoġġ mill-miżuri tal-politika monetarja tagħna kif ukoll jifavorijom il-prezz baxx tal-enerġija, però l-investiment għadu baxx għaliex hemm ċertu nċertezzi dwar l-ekonomija globali kif ukoll riski ġeopolitiċi aktar wiesa li qegħdin eh, jeffettwaw lill-investituri apparti minn hekk is-settur ta' kostruzzjoni s'issa għadu mal-kuprax. Sabiex iż-żona euro tkun iżjed reżiljenti, kontribuzzjonijiet minn oqsma eh, politiċi kollha huma meħtieġa sibil li jagħti semu kif ħabbarna aħna fl-aħħar laqa tal-politika monetarja tagħna f'jannar il-Kunsej ħajkun qiegħed jirrevedi u potenzjalment ukoll jirrikonsidra l-pożizzjoni monetarja tagħna fil-bidu ta' Marzu. Il-qofol ta' deliberazzjonijiet tagħna ħajkunu tnejn. L-ewwel net istudjaw u nanalizzaw is-saħħa ta' l-inflazzjoni fuq il- u l-aspettativi tal-inflazzjoni. Dan kollu jiddependi mid-daqs kif ukoll il-persistenza ta' tal-waqaf fil-prezzijiet ta' komunitajiet u żejt, kif ukoll l-inċidenza t tini tal-effetti ta' tini round fuq il-salari domestiċi u prezzijiet, it Tini net fid-dal tal-problemi finanzjarji riċenti aħna ħankun għadin analizzaw l-istat ta' trasmissjoni tal-politika monetarja tagħna u l-impazz tagħhom is-sistema finanzjarja mod partikolari mill-banek. Jekk xi wieħed minn daw iż-żewġ fatturi jistgħu iwassal għal ċertu stabilità, aħna ovvjament ħa nħdu azzjoni, aħna rridu li l-ekonomija tagħna tkun eh, ibbażata fuq sissin aktar sodi, dejjem iktar ċari li l-ekonomija fiskali għandha tappoġġa l-rkupru ekonomiku permezz ta' investiment pubbliku kif ukoll ta' sazzjoni aktar baxxa. E, l-ekonomija ċiklika għandha tiġi appoġġata minn politika strutturali effettiva b'mod partikolari wkoll koll azzjoni biex ittejjeb l-ambjent kummerċjali inkluż id-dispożizzjoni anzi inkluż il-provista ta' infrastruttura adattata tista' twassal biex ittejjeb il-prospetti għax-xogħol, l-impjiegi, żied il-produttività, eċċetera. Rispetta regoli tal-patt ta' stabilità u tkabbir tibqa' ħaġa essenzjali sabiex ikun hemm fiduċja dejjem fil-qafas fiskali. Issa, permettuli nikkonkludi billi insemmi riċentement id-deċiżjoni sabiex jiġi publikat l-anfa. Dan huwa pass ieħor sabiex aħna nżommu ma l-intentana li nkunu kontabli trasparenti kemm qudiemkom bħala parlament kif ukoll qudiem il-pubbliku b'mod ġenerali. L-anfa u għaftajim bejn li CB u zon u il-Banek ċentrali ta' zona euro. Dana jaċċerta li l-politika monetarja ma tkunx affettwata minn operazzjonijiet tal-Banek ċentrali nazzjonali relatata mal-xol nazzjonali u li ma jkunux kompiti monetarji ġitt li jamlu dan ix-xogħol li jieħodan lura għal-bidu tal-Unjoni Ekonomika Monetarja fejn l-Istati Membri fondaturi kienu ddeċidew li jiċċentralizzaw biss il-kompiti tal-Banek Ċentrali u bekk ikun hemm bżonn jaħdmu sabiex ikun hemm politika waħda monetarja bqija tax xogħlijiet l-oħrajn il-kompiti l-oħrajn kollha baqgħu tal-Banek Ċentrali Nazzjonali. Għalhekk dawn il-kompiti nazzjonali jinkludu illi hemm amministrazzjoni tal-Bank ċentral Nazzjonali, ir-Riserv, etc. wara trasferiment ta' ta' riservi l-ECB jiet ikun hemm amministrazzjoni wkoll ta' portafolju li ma jkunux non-monetary policy, inkluż pereżempju fondi ta' pensjoni lill-impjegati u li jagħtu wkoll servizzi ta' pagamenti lill gvernijiet nazzjonali. Meta l-NCBs il-Bank Ċentrali Nazzjonali portafolli tagħhom li m'għandhomx jaqsmu ma' supervizjoni tal-politika monetarja bħala parti mix-xogħol nazzjonali tagħhom dawn għall-portafolli jiġu finanzjati jew mill-flus tal-Banek Ċentrali provduti mill-NCB jew inkella minn liabilities li jkunu non-monetary. Dana kollu ma ifiskilx il-politika monetarja dejjem sa' kem dina tkun limitata għall-inqas minn l-ammont ta' noti ta' karti ta' flus li jeħtieġ il-pubbliku. U hemm ukoll il-kwistjoni tal-anfa l-ura unnek titħol l-anfa sabiex nillimitaw id-daqs ta' l-NCBs il-portafolli tal-non-monetary policy tal-NCBs il-net liability sabiex naċċertaw ukoll li s-sistema euro tkun tista' timplementa b'mod effettiv il-politika monetarja unika. Ovvjament, meta jkun jagħmlu l-kompiti nazzjonali tagħhom l-NCBs iridu dejjem jirrispettaw trattat inkluż il-proibizzjoni fuq il-finanzjamenti monetarja. Apparti minn hekk ikun dawn l kompiti kellhom jindaħlu b'xi mod fil-politika monetarja jistaw wkoll jiġu projbiti limitati jew inkella jitpoġġewlhom ċertu kondizzjonijiet mill kunsil governattiv il-pubblikazzjoni ta' test amfa li qabel kien wieħed konfidenzjali kienet deċiżjoni unanima mill-ECB u l-NCB fis-sistema euro sabiex aħna nżommu mal-impentana li nkunu trasparenti. Din il-pubblikazzjoni għanda is suppost indirizza ċertu nuqqas ta' ftehim fil-gwar tal-alfa, eh, mizinterpretazzjoni u koll, għalix l-ideja għawnek hija li kunem limiti għal operati li kunu non-monetary għall ncbs li huma permessi fl-aħħar mill-aħħar li jaqdu dawna il-kompiti għalix huma permessi mit-trattati xejn iżjed xejn inqazzana jassigura il ncbs ma jint jinterferixxu bl-ebda mod fis-sistema ta' zona euro u b'mod partikolari fil-politika monetarja unika. Imbagħad biex jikkomplementa l-informazzjoni dwar anfa li sibi pubblikaw kol data fuq Net Financial Assets aggregati tal-ECB. l ncb ħajamlu l-istess u ħajajdu xinu ma net financial assets saħħom propja meta jipublikaw il-finanzi, il-kontijiet finanzjari annwali taħħom. Dinija informazzjoni li tinata l pubbliku biex ikunu jafu kol eżattament li ma kompeti tal-NCBs ikunu provduti minn operati li huma non-monetary policies. Grazzi ħafna, President Draghi, tal- kommenti interessanti u importanti ħafna ta'kom speċjalment dak li għandu x'jaqsam ma' settur bankarju kif ukoll għal dawn il-passi addizzjonali lejn il-kontabilità u trasparenza relatati mal-anfa. Nibdew issa bid-diskussjoni tagħna l-mistoqsijiet u tweġibiet l-ewwel kellim. Fużizzna. Grazzi ħafna, Sur President. nilqew lil Sur Draghi naħseb illuwa tajjeb li f'dawn iż-żmien problematiku jkollna ċans li nitkellmu flimkien. Naf x'jistgħu jistaqsu l-kollegi tiegħi għalhekk nixtieq nibda billi inqajjem żewġ mistoqsijiet fl-aħħar tal-ġimgħa għanna il-Summit Ewropew għawek ġewa Brussel u se nkun qed niddiskutu kif l-Unjoni Ewropea se tilħaq ftejjim mar Renju Unit fl ħar tal-ġurnata. L-ebda mit tratta tal-Unjoni Ewropeja mandu jiġi emendat. Imma talba minnom illi qed jagħmel sur Cameron hija li kunem trattat internazzjonali b'istrument taħt il-liġi internazzjonali. Fir-riforma tas-suq ġewwa u barra l-Ewropa li jgħaddejja hemm periklu. Naħseb illi l-istrumenti għal regolament finanzjarju huma responsabilità tal-Unjoni Ewropea u parti missu uniku. Għalhekk ma naħsibx li għandha tkun responsabilità fuq livell internazzjonali fuq il-nota tal-500 euro. Din hija kwistjoni kontroversali. Il-mistoqsija tiegħi x'inhija l-opinjoni tiegħek fuq din kwistjoni? dan is-suġġett spiss indaħluħ fil-ġlida kontra l-kriminalità. Imma naħseb ikun hemm nuqqas ta' kredulta fil-munita nkunu qed ninterferixxu fil-libertajiet ta' ċittadini. Jew qed tipprovaw tevitaw li il-flus jittieħdu ġo pajjiżi ġewwa l-Iżvizzera. Grazzi. Senti tħolla għal mistoqsija jina ċert li kollegi tijak sej saqsuni l-istess mistoqsija. Nistaw nista' nsemmi xi punti u nerġgħu għam fid-diskussjoni ta' wara. Aħna maħniex parti minn din il-negozjat minn dawn in-negozjati huma l-istati membri li huma parti mill-negozjati u mal-gvernijiet. Nistaw nejtu żewġ affarijiet li huma l-linji gwida tal-opinjonijiet tagħna fejn titħol din is-sitwazzjoni. Għandna żewġ aspetti predominanti li rridu nipproteġu. L-ewwel is-suq uniku, mbagħad l-Unjoni Monetarja aħna kellna wata għanna benefiċi kbar mis uniku għalhekk għandna nipproteġuh. Waċċar illi integrazzjoni ulterjuri tal-Unjoni Monetarja hija essenzjali dawn huma żewġ linji gwida għall-opinjoni tal-ECB fuq dak li qed jiġi negozjat. It-tielet punt huwa punt illi sar fl-aħħar skambju tagħna. Il-għan ta' dan il-negozjat ikun illi nżommu r-Renju Unit ġewwa l-Unjoni Ewropea u li l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jaħdmu flimkien. Il-koll jistgħu jibbenefikaw minn dan. Tini mistoqsija. Nixtieq nibda billi ngħid bl-aktar moċċar illi n-nota ta' 500 euro u l-lan illi nillimitaw il-flus cash m'għandhomx jaqsmu xejn fl-imkien. Hemm konvinzjoni dejjem tikber fil-opinjoni pubblika illi il-noti bankarji ta', ta, ta valuroli jintużaw fil-kriminalità u għek nieħdu azzjoni. In-nis jistew se jkomplu jżommu flus tagħhom fil-noti ta' 200 euro. U dawk in-noti ta' varur ola qed jintużaw dejjem iktar għal attivitajiet illegali, għalhekk f'dan il-kuntest qed nikkonsidraw illi nieħdu azzjoni f'din is-sitwazzjoni. Ovvjament rridu noqogħdu attenti u rridu naħdmu bl-aħjar mod possibbli. Il-Kunsill bħalissa qed jirrifletti u il-Bord Eżekuttiv ukoll qed naħdmu flimkien sabiex naħdmu bl-aħjar mod possibbli. Imma m'għandu xejn x'jaqsam mal-fatt li rridu nillimitaw il-flus kontanti. Irridu nżommu daf moħla. Grazzi. Elisa Ferrella. Se nitkellem bl inglis Grazzi tal-li qiegħed hawnhekk Il-mistoqsija tiegħi għandu x'taqsam mal-avvenimenti tal-ġimgħa l-oħra għax kien hemm għax urew problemi kbar fil-sistema bankarja Ewropea, speċjalment fil-ekonomija l-aktar vulnerabbli. Irrid nisma' l-kummenti tiegħek dwar il-fat li ċertu persuni ta' influenza jgħidu il sistema bankarja tiegħek diġa falliet. Għalhekk ma nistgħux nilqu stabilità finanzjarja. Huwa possibbli illi napplikaw il-BRD mingħajr l-ebda mekkaniżmi ta' sterilizzazzjoni. Edin fit-tiet fazi tagħha u ma minnix il-progress li kien imdaħal fil-leġizlazzjoni. ċertu ekonomiji qed tistaqsi l banek li jitlu fil-suq privat sabiex iżidu il-kapital tagħhom però joperaw skont regoli oħra. Min għandu viżjoni għal għal sistema bankarja ta' kull stat membru hija l-SSN jew inkella il-Kummissjoni li tajt ħafna x'għandu jsir fissu memx M'hemmx konflitt bejn dawn iż-żewġ aġendi? Fil-2012 iddiskutejna limiti tal-rating agencies imma fl-istess ħin li sibi fil-deċiżjonijiet tagħha qed tiddependi fuq ir-rating agencies. Għanna morru lura għal dak li diskutajna fil-2012 u 13 din kwistjoni grazzi fejn titħallaw il mistoqsija hija importanti li nżommu f'moħħna illi responsabilta għal BRRD hija fidejn il-Kummissjoni u fil-Single Resolution Board SRB. U importanti u kol li nikonsidraw il transizjoni għal dawn ir-regoli iġibu tibdil kbir. U għat-tibdil għall-aħjar aħna nemmnu għaliex dan il-mod il-flus ta' minħala sit-taxxa mhux se jintużaw bħalma sfortunatament ġara waqt il-kriżi. Irrid infakkar illi aħna maħniex eċċezzjoni. Ħafna pajjiżi għandhom regoli ta' bailing simili. Ja fidejn il-Kummissjoni illi tara u tikkontrolla l-effettività ta' dawn ir-regoli. Kif jistgħu dawn ir-regoli jaħdmu b'mod tajjeb? L-ewwel rekwiżit u li il-banek ikollhom biżejjed kapaċità dak kollu li sar fl-aħħar sena sena u nofs telak u bil-MRIL huwa fid-direzzjoni tajba. Dan ifisser illi il-banek il-gbar se jkollhom biżejjed loss absorbing capacity. Dan huwa importanti. Il-regoli tal-BRRD huma konsistenti mal-kapaċità finanzjarja hemm xi eċċezzjonijiet il-banek jistgħu jiġu eżentati meta hemm sitwazzjoni ta' instabilità finanzjarja. Palma qed qabel ir-responsabilità tal-evalwazzjoni ta' sitwazzjoni hija f'din il-Kummissjoni u l-ISRB. fit tuartin il pontijak aħna inna nidiskutu dan u kif taf is li CBS e cb taħseb illi rating agencies joqodu fuq l-opinjoni tal-investituri tal li se jużaw. ma tantx jagħmel sens li jkun um, rating agencies meta l-investituri ma jkunux qed jużawhom dan huwa prerequisit. It-tieni prerequisit huwa li aħna narahom bħala indipendenti. Aħna iddiskutejna l-ideja tal-European Rating Agencies u rridu naraw kif naqdu żewġ aspetti li nkunu aċċettati mill- l-investituri imma inkunu indipendenti. Imma fl-istessin ma jkunux fl-idejn ta' l-ikbar rating agencies. Grazzi. Kumment zej. Le, skużani. Mux possibli. Grazzi għal karifika importanti. qed naraw għażliet differenti Sander Luns. Grazzi, President, grazzi Sur Draghi, grazzi tal-li qiegħed hawnhekk ma naqlu. Naħseb li huwa importanti illi inti qiegħed hawnhekk sabiex tkun responsabbli għal politika hawnhekk ġewwa l-Parlament għaliex hemm dejjem iktar kritika għal politiki tiegħek. Din rajnija ġimilu fi Strasburgu meta ġejt għal plenarja u minn dak li l-ekonomisti, l-esperti qed jikdbu anki n-nies fit-triq qed qed jilmentaw li m'għandhom l-ebda interess fuq il-flus tagħhom. inti qed kompli għal-volja kien hemm ilment ikbar b'din is-sistema anke jekk mhix qed taħdem għandna interessi baxxi meta dawn fallew kellna il-QE dan apparentament mhux qed jaħdem u issa forsi ħajerġa' jkollna QE jew inkella jkollna rati ta' interess fin-negattiv. Din mish parti mis soluzzjoni ma parti mill problema lek naħseb illi għanna nibdlu il-politika. Narawx qed jgħidu il-medja l-lum, qed jgħidu li l-ECB qed jitkellmu mal-gvern Taljan dwar ix-xiri ta' loans mal fejn qed tikkunsidraw dan nista' nifhem li dan jwasal benefiċċju għall gvern Taljan, imma kif jista' jkun dan fl-interess tal-bqija taż-żona euro? Dan mhux biss trasferment ta' flus minn mit-tramuntara nofsinhar qed nużaw il-tfaddil ta' nies fil-tramuntana sabiex jgħidu bonek fil-nofsinhar għalfejn. ħani rispondi għall-ewwel mistoqsija. Ma naqbilx miegħek meta tgħid illi il-QE u l-politika monetarja tagħna mhix qed taħdem. Fil-verità ħadmet ħadmet ħafna. Skont stima li għandna nofs li irkupru li rajna fl-aħar sentejn madwar in-nofs jista nistaw natribuħ għal politika monetarja tagħna. Fl-aħħar erba snin il-politika monetarja tagħna kienet l-unika politika ta' stimolu għalek nistaw naffaċċaw situazzjoni li hija differenti li kellna minn sentejn tliet snin ilu. Emmirku irkupru mod mhux kbir imma qed isir. Huwa kontinwu. Huwa fuq din il-bażi li rridu nilqu l-anijiet l-oħra li huma illi immorru lura għar rata ta' inflazzjoni ta' inqas imma qrib it Għawnek Hawnhekk is-sitwazzjoni jenqas sodisfaċenti ovvjament palma fakkart fil-starija introduttorja tiegħi il konsil ser jikkonsidra evalwazzjoni mill-ġdid possibbli tal-politika monetarja fil-laqa ta' Marzu. Din il-politika ipproduċiet rati ta' interess baxxi. Hija xi ħaġa speċifika għaż-żona euro jew inkella ir-rati ta' interess huma baxxi kullimkien fl-Istat Uniti, fil-Ġappun. Għalhekk m'hemm xejn speċjali bil-politika monetarja tal-ECB. Il-problemi tal-fondi tal-pensjoni u ta' faddili iridu jiffaċċjaw fl-Europa huma l-istess problemi li dawn iridu jaffaċċjaw fl-Istati Uniti u fil-Ġappun. Imma b'xi mod is-soluzzjonijiet huma differenti dan jiddependi mill- qafas regolatorju jiddependi mill-istrateġiji ta' tfadilu ta' investiment. Aħna konxie ħafna minn dan u aħna l-koll nixtiequ li l-rati ta' interessi jerġgħu jolew, għax dan ifisser illi l-irkupru minn xi tajjeb ħafna. U qed immorru għallan tagħna. Imma dan mhux il-każ palissa. Sinċerament ma naħsibx li xi ħadd qed jaħseb sabiex inbidlu l-politika, imma jekk ikollna nbidluha nigravaw biss is-sitwazzjoni ekonomika u ntawlu l-perjodu li fih l-inflazzjoni tmur lura għall-anijiet tagħna. It-tieni mistoqsija it-tieni mistoqsija, inti qed li li sibi qed jitkellem għal Taljan, ma nafx b'din ħaġa jien. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar din l-istorja illi ħarġet fil-medja fl-aħħar jumejn jew tlieta fejn qed jingħad illi l-ICB jixtri NPLs ġewwa l-Italja. Jiena ma nafx li ħarġet din l-istorja, aħna maħniex qed niddiskutu li nixtru xejn. Il-kwistjoni hija jekk l-NPLs format speċifiku tal-ABS jistaw jiġux aċċettati bħala kollaterali dan huwa differenti mix-xiri. Sommu dan f'moħħkom. Għalhekk l-ICB għanda regoli tal-eligibilità dettaljati għal kollaterali u dan f'dan il-qafas huwa speċifikat illi l-ICB għandha regoli għal AAA. Dan ifisser li ma nistgħux nagħmlu diskriminazzjoni jew niffavorixxu imma bħalissa m'hemm l-ebda taħdidiet. Finalment, nixtieq ngħid li m'għandna l-ebda fuq il-kollaterali tagħna. Grazzi. Grazzi Silvi Gular. Grazzi. Jiena se nitkellem bl-Ingliż. Dana biex norbot ma dak li qalbu kabalz għaddejjien negozjati biex eh, tinsab soluzzjoni ġdida għal renju Unit fiħdan l-Unjoni Ewropea skont kif qal is-Sur Task għalija is-soluzzjoni sissa kienet dejjem it-trattati U din hija raġuni għal fejn nibża li d-deċiżjoni li se jieħdu il kapieta ta' statut gvern se toħloq ċertezzi legali u politiċi. Żewġ mistoqsijiet ma taħsibx illi ftehim internazzjonali ambigwu jgħat joħloq preċedent perikolu tal ta' natura sistemika b'konsegwenzi anki fuq is-swieq u l-ekonomiji U inti għattu koll fit tweġiba li tajt il-Bukhard illi il-Bank Ċentrali Ewropew mux involut, imma kiku kien involut u kiku kellu jseħt bidla fit trattati intom ikolkom l-opportunità tagħti opinjoni kunu nafu x'taħsbu intom bħala Bank Ċentrali u anke l-opinjoni pubblika lek ma taħsibx li hemm riskju fil-proċedura li jażlu U t-tini net ma nix nizaw din l-opportunità biex nikkonsolidaw jew nkella biex inkomplu nintegraw iż-żona euro għaliex għannis fid-żona euro l lanta dan kollu huwa biex insibu bil ġust fejn ir-Renju Unit ikollu pożizzjoni ċara imma fejn iċ-ċittadini tagħna ukoll jistgħu igawdu minn dawn id-diskussjonijiet kollha. Grazzi ħafna Iva, jiena naqbel miegħek fuq iż-żewġ punti l ewwel jiena naqbel bisħieħ li għafas motan ċar għal dawn il negozjati mux bis mux ċar imma huwa wkoll ambigwu, anke l ftajim ambigwu jista' jkollu implikazzjonijiet ta' natura sistemika u dawn żgur mhux se jkunu pożittivi għall-Unjoni Ewropea Monetarja u għaż-żona euro. Għalhekk iktar ma jkun ċar il ftajim tant l-aħjar għalina l-koll. It-tieni jena jiena naqbel miegħek illi għandna nieħdu din l-opportunità biex insaħħu l-integrazzjoni tal-Unjoni Monetarja. Jekk xejn dak il drajiet ta' dan l-aħħar u rewna li eh, l-integrazzjoni monetarja li għada ma temmeċ għanda nejn issir iktar fragilita' għalina u raġuni oħra għalfejn aħna għanna inkomplu nsaħħu l-integrazzjoni tagħna u minn din il-perspettiva iva il-ftejim ma tkun xi tkun il-forma tiegħu mhux mandux ix-xekkel iktar moviment lejn l-integrazzjoni għall-Unjoni Monetarja tagħna. Iva, għandek ħin għal follow-up. Aħna ta' spiss nisimaw illi ir-Renju Unit qed isir diskriminazzjoni kontra tiegħu, imma dawn għamlu l-għażla illi ma jidħlux fl ewro din mhix diskriminazzjoni hija għażla sovrana tal-pajjiż. U x'inhi diskriminazzjoni għall-Unjoni Ewropea jekk il-qafas istituzzjonali jibqa' kif inhu fuq medda ta' żmien twila. Kif għat qabel, aħna ridna inħarsu iż-żewġ naħat U aħna fuq din il-linja se nimxu meta natu l-opinjoni tagħna, ġifieri l-ewwel net is-suq intern illi jrid ikun imħares u t-tieni l-integrazzjoni ta' l-Unjoni Monetarja Ewropea. Iż-żewġ naħat, iż-żewġ aspetti jridu jkunu mħarsa. minn l-aspetti kollha illi jkunu involuti f'dan il-ftehim. Grazzi ħafna, Signora Marisa Mattias. Grazzi, grazzi ħafna, President. Sur Draghi, grazzi tal-li ġejt fil-taqa l-lum. Għal snin twal kullħat għat jieċħat il-realtà u issa il-Bank Ċentrali Ewropew għandu il-politika biex joħarġ mir-reċessjoni u jerġa' jwassal it-kabbir fl-Unjoni Ewropea imma fl-istess ħin dan il-programm kellu jiġġielet kontra l-idejat tal-istati membri illi kellhom eh, li huma kontra politiki ekonomiċi li huma waslu għal reċessjoni mela li l-in minn dak li tixtieq inti aħna edin iva jew le naslu f'punt jew f'sitwazzjoni ta' bilanċ. Tista' tara l-affarijiet kif huma bħalissa mbagħad eventwalment biddel l-affarijiet jekk ikun hemm bżonn jew inkella se tkun se nkomplu f'dan l-istat ta' reċessjoni. Mela fl-2016 l-stocks tal-bank waqaw fil-valur tagħhom milli għamlu fl-2008 u l-prospetti sejrin mill ħazina l ar Il-tkabbir żgur mhux qiegħed jiżdied. Għalhekk minkejja dawn il kondizjonijiet kollha favorevoli minkejja l-użu ta' politika monetarja mhux konvenzjonali l-affarijiet għaliex mhux sejrin aħjar mill sejrin. Naħseb illi nistaw najdu illi il-politika ta' quantitative easing weħlet għal xem riskju ta' deflazzjoni minnaħa u nuqqas ta' liħa l-banek minnaħa l-oħra. Għalek il-mistoqsija tija jadin sur Draghi, jekk qed nassumu illi l-politika u l-anija fil-politika budgetarja. Għalix ma memx it-taħlita politika tajba bejn il-politiki. Il-Bank Ċentrali Ewropew jaf xinu jagħmel Mbatt, mistoqsija oħra inti għat li eh, kollox miex sew minkejja il-flus illi pumpjajna fil-banek imma dan il-flus kollha se jaslu fl-ekonomija reali naħseb illi kulħadd jaf illi it-taħlita politika fiż-żona euro ma rnexxietx il-Bank Ċentrali Ewropew rrit jammetti illi il-politika eh, tiegħu għandha eh, il-limiti tagħha Inta mill tlet mistoqsijiet mela fuq il- politika fiskali fil-kontesta politika monetarja illi kienet i u se tibqa akkomodanti għal żmien twil. Issa jekk aħna nħarsu lejn il-politika fiskali għal żona tal-euro, fil-fatt il-pożizzjoni hija ftit Eh, bħalissa hija ftit iktar espansiva qabel is-sena l-oħra ġifieri kienet neutrali. kienet edha tisħaq fuq il-konsolidazzjoni, issa ftit iktar eh, le lejn l-espansjoni. Issa l-espansjoni tapplika għal kulħadd u tweġiba għal dik il-mistoqsija hija le il-politika fiskali tista' u għandha tintuża skont fejn il-pajjiżi għandhom spazju fiskali. Għalhekk ir-regoli u fl-aħħar mill-aħħar dar regoli kollha jgħid isarfu fil dak il-pajjiżi li għandhom spazju fiskali għandhom jużaw u dak li m'għandhomx ovvjament m'għandhomx jużaw. Issa il-responsabilità tal-tħaddin tal-pat tal-istabilità u tkabbir hija responsabilità tal-Kummissjoni u ir-regoli attwali għandhom fihom flessibilità li l-Kummissjoni taf kif għandha tinterpreta. Madana kollu, għatem ħafna affarijiet li jistaw isiru sabiex intejbu l-politiki fiskali b'mod ġenerali u t-tfassil tagħhom kemm jekk se jkun ixaqilbu lejn l-espansjoni jew inkella lejn il-konsolidazzjoni. Jiġifieri, il-tfassil ta' dawn il-politiki u għanda tkun, għanda, il-natura taħom għanda tkun natura illi twassal għall aktar tkabbi dawn affarijiet ma jtuni għajdhom qabel għandhom waslu għall iktar investiment fl-infrastruttura u anki taxxi rati ta' taxxa iktar baxxi. U għal finanzjament ta' dawk il-riformi strutturali illi se jistimulaw it-talba il Jiġifieri hawnhekk qed nitkellem dwar riformi strutturali li jiffavorixxu l-investiment privat, li jiffavorixxu l-ħolqien ta' impjiegi ġodda. Dik hija kompożizzjoni ideali tal-politika fiskali. Issa, irridu nżommu f'moħħna li l-konformità mar regoli tal-patta stabilità u tkabbir huwa importanti wkoll U l-istampa hija komplessa għaliex ma tirriflettix kondizjonijiet ekonomiċi ndaqs fil-pajjiżi kollha. U dan huwa il-qafas illi fiħdanu irrid ifakkarkom għal boħra li il-politika monetarja kienet l-unika politika ġenwinament stimulattiva f'dawn l-aħħar erba' snin. Issa dwar il-banek, le, skużani, ħalli inkompli fuq il-limiti tal-politika monetarja. Iva, mħafna affarijiet li wieħed jista' jgħid dwar dan, nitkellmu dwar settijiet ta' limiti differenti hemm il- li wieħed ma tantx ixtieq jieħu azzjoni, li wieħed jieħu azzjoni effettiva jew inkella illi rridu naraw x'inhu mal-konsegwenzi tal-azzjoni li nieħdu. Essenzjalment it-tielet hija l-iktar importanti fil-Bank Ċentrali aħna inħossu li l-politiki monetarji huma responsabbli għal nofs it-kabbir illi rajna fil-GDP taż-żona tal-Ewro f'dawn l-aħħar sentejn. Nofs il-bqija ta' il-nofs liħor huwa dovut għal prezzijiet baxxi ta' żejt, jiġifieri fil fema tagħna l-politika monetarja tagħna kienet effettiva u għada effettiva. Imma kif għad kemm il-darba, aħna għandna sensiela ta' strumenti illi nistaw nużaw u aħna se naraw liema minnhom jistgħu jkunu l-aktar effettivi It-tielet mistoqsija li għamilt kienet dwar il-banek jimporta terġa t-repetija dik il-mistoqsija. Iva, skużani, um, klift il-fili għajt sur dragi. Malaj malaj, li ideja. Mela, jena staqsejtek dwar il- il- taħlita tal-politika li marnexxieċ il-politika fiskali u il-politika monetarja tal imot intijat illi fl-axar mill-axar il-flus se jaslu għall-ekonomija reali. Dana għadu massaġ sissa. Fuq dak staqsejtek jiena, Sur dragi. Jiena naħseb illi qed naraw ir-rati tal-interessi, il-kondizzjonijiet tas-self, il-flussi tal-kreditu kollha eh, ġew effettwati mill-politika monetarja tagħna. Sven Giegold. President. L-ewwel net irid ngħid li fuq il-kwestjoni tal-bonds tal-banek u n-negozjati li huma dejjin fuq il-kriterji tal-eligibilità għal bail-in. Ikolli najt illi niskanta nisimak tajt li ċerti stati membri u rappresentanti tal-Bank Ċentrali Ewropew jitolbu li ċerti uh, liabilities ikunu esklużi. Intu kol għacċennaj tal-dan, jina naħseb li huwa importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea iżom soda fuq ir-responsabilità tal-banek u li ma terġax tagħti sinjali żbaljati dwar is-suq u m'għandniex indajfu ir-regoli tal-banek li għadna kif iddeċidejna fuqhom. Imma issa biex naddi għal punt ieħor jekk inħares fejn id-data fuq is-swaps l-istennijiet tal-inflazzjoni issa huma ankrati sew sa 10 snin u għal ferm, level ferm iktar bax mill-mira tal-Bank Ċentrali Ewropew. Tista' tgħidli x'miżuri eh, hija uh, tikkontempla li tapplika biex tħares ir-reputazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew li bħala bank li huwa serju dwar il-miżuri li applika mela fuq medda ta' żmien medja. X'possibilitajiet qegħdin tikkonsidraw? U it-tieni net, x'taħseb hija għandha tkun il-pożizzjoni fiskali ġusta u xirqa tal-żoni Ewropea, tal-żona tal-euro. U fl-aħħar net tista' tina indikazzjoni oħra dwar xrati ta' inflazzjoni u xikun il-perjodu ta' żmien jista' jindika s-suċċess jew il-falliment tal-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi. Rrit ikun ċar. l eċezzjonijiet ta' stabilità finanzjarja li semmejt qabel huma fil-BRD. Di mhix xi ħaġa li għattijena jew rappreżentanti tal-ECB huma parti mid-dispożizzjonijiet tal-BRRD u kont qed infakkarkom f'dawn id-dispożizzjonijiet Għallek jiena naqbel li parti mill-implementazzjoni b'suċċess, jiena tilkom illi l-introduzzjoni tal-BRD eh, hija bidla għall-aħjar. L-implementazzjoni tajba ta' dawn ir-regoli fuq medda ta' żmien tiddependi fuq il-banek u l-banek illi ikollhom LAC illi kollhom biżejjed kapaċità li jassorbu it-telf u rridu niżguraw illi dan isir. Imma hawnhekk naqbel miegħek jiddependi wkoll fuq l-infurzar ta' dawn il-regoli illi dawn ir-regoli jiġu eh, infurzati fuqtom. u hemmhekk u għaw għandna bżonn ta' titjib jiddependi wkoll fuq kif l-istati membri jissarfu dawn ir-regoli fl fl-leġizlazzjoni. Jiġifieri aħna kellna żewġ pajjiżi fejn intużaw ir-regoli tal-bejlin, jiġifieri il-Portugal u l-Italja. U fil-fatt dawn ir-regoli f'dawn iż-żewġ pajjiżi ġew implementati b'mod differenti. Dan huwa importanti ħafna għaliex implementazzjoni l-istess madwar iż-żona tal-euro tagħti ċertezza lil kredituri illi huma qegħdin jiġu trattati b'mod indaqs u ugwali kullimkien fiż-żona tal-euro. Nitkellmu dwar Unjoni Bankarja imma jekk ma jkunx hemm trattament indaqs taħt l-applikazzjoni tar-regoli tal-bejlin, mhux se jkollna bank Unjoni Bankarja u hemmhekk hemm bżonn li jittejbu l-affarijiet. Mela biex inkun ċar il-pożizzjoni tiegħi fuq il-rigward tal-regoli tal-IBRD. Umbat l-istennijiet tal-inflazzjoni kif għattinti bir-raġun għadna imbeda ħafna minn l-istennijiet tagħna, aħna maħniex qegħdin nużaw indikatur wieħed biss eh, minn juża il-sistema ta' 5 fuq 5 snin, aħna għandna grupp ta' indikaturi imma irrispettivament mill ma indikatur nużaw xorta għadna l-bot mill-lan tagħna. U għalhekk il-pożizzjoni fuq il-politika monetarja tagħna hija dik li hi u eh, kif eh, għattilkom qabel il-Konsill issa irrid jerġa jirrevedi il-pozizjoni il, eh, il tagħna f'Marzu. Issa x'tib ta' inflazzjoni nixtiequ illi narraw sabiex ngħidu illi irnexxejna. Il-lan tagħna huwa rata ta' inflazzjoni li tkun taħt imma qrib 2 fil-mija. U dan ifisser illi il-medda ta' żmien illi fih irridu nilħqu lan tana eh, twalet f'dawn l-aħħar sentejn kien mistenni illi se u lan tana fl-2017 issa eh, din il-data hija iktar imbeda u raġunietu huma ċari għaliex kien hemm żviluppi li aħna ma kien ebda kontroll fuqhom fil-bqija tad-dinja b'mod partikolari f'pajjiżi eh, li għandhom swieq emerġenti u prezzijiet ta' żejt u ta' komoditajiet oħra illi jiġġustifikaw dan it-titwil tal-perjodu tal ta' żmien. U eh, ngħidilkom ukoll li fl-Istati Uniti hemm l-istess sitwazzjoni fil-Ġappun ukoll. Għalhekk id-dinja kollha hija f'din is-sitwazzjoni, ma l-mistoqsija rilevanti għalina hija din hija raġuni tajba għalfejn aħna għanna nabbandunaw l-istrateġija ta' politika monetarja u tweġiba hija le kifat waqt l-aħħar konferenza stampa mannix naqtaw qalbna jew nċedu l-armi. Mbagħad staqsejtni inti x'inhi il-pożizzjoni eh, fiskali xirqa għaż-żona tal-euro. Bħalissa il-pożizzjoni fiskali xirqa hija dik li għandna illum, jiġifieri imxa ilba lejn l-espansjoni il-politika fiskali jew pożizzjoni fiskali ideali għandha tkun iva espansiva imma dejjem fir-rispett tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Imma kif kifat qabel jiena dana dejjem nirrepetih għaliex huwa faċli għalija li ngħid imma fuq livell politiku huwa diffiċli il-taħlita, il-kompożizzjoni il il tal-budget tagħmel iktar ħsara uh, mill Eh, daqs kem jew jekk mhux iktar mill-ċifri. Eh, Grazzi ħafna. Marco Zanni, Iva, jien għandi żewġ mistoqsija għal President Draghi l-ewel fuq l-euro u kemmu sostenibli wara 40 sena ta' dottrina ekonomika għanna 17 il-sena ta' evidenza empirika li turina illi l-euro marnexiex. L-isbilanċi f'din il-sistema waslu il ħafna pajjiżi għal falliment u zona euro hija l-unika zona fid-dinja illi fid-dinja sviluppata illi edha staġnata u mwahla fil-Kumitat Empl aħna smajna li mingħajr eh, rati tal-kambju u li jissostitwixxu l kondizjoniet ekonomiċi per li l-munita ma tistax svalutata u ovvjament il-suq ta' xogħol hija tibati. Inti taqbel ma dak il qal il-Ministru u dak il-li tenna ukoll ekku għallu ekonomisti importanti u għallek t-konferma li biex aħna nżommu l-euro eh, eh, irridu naċċettaw il-fatt illi il-qat se jibqa' oli. Umbat fuq dispożizzjoni li qed jiġi diskuss eh, qed tiġi diskussa dan l-aħħar fl-istituzzjonijiet Ewropej u anke fid-dinja ekonomika ġifiri li ma nkomplux inqisu il-titli tal-istat bħala assi mingħajr riskju, risk-free assets il-Ministru tal-Finanzi Schoble, il-Ministru Ġermani, sejjem kien għal-qalbu ħafna dan is-suġġett u anke għal-President tal-Bundesband. Inti X'taħseb dwar dan illi il-titli tal-istat peħdan ta' sistema Ewropea ma jitma jkomplux jitqisu bħala risk-free assets u xista jkun l-impatt fuq l-istabilità ta' sistema bankarja li diġà hija Eh, taħt stress kbir biex ikonna nwarbu flus addizzjonali biex nżommu dawn l-istrumenti aħna nafu per eżempju li fil-ħdan ta' sistema bankarja taljana il-banek jżommu madwar 400 biljun euro ta' titli tal-istat fil-budget tagħhom. Xista' jkun l-effett kemm fir-rigward tal-istabilità finanzjarja u anki għal eh, su so, ta' titli tal-istati ġifiri il-finanzjament tal-istati mill-istat. Grazzi ħanwiġa bl-Inglis. Mela, grazzi tal-li tajtun il-permess illi inwieġeb bit-Taljan, l-ewel inwieġeb għal-tini mistoqsija li għamilt li il-fat jekk it-titli pubbliċi għandhom xi tqisu bla riski jew le, kien suġġett ta' riflessjoni u inna nirriflettu fuq għal madwar sentejn. Fir-realtà, fil-krizi finanzjarja tal-2010-2011 u il ftajim ta' Dovil titli tal-istat mumiex risk-free. It-titli tal-istat fi stress test li għamlet għamel il-Bank Ċentrali Ewropew u manki qabel tqisu li mumiex minar riskju Dan huwa fatt. Issa dana irridu naqilbu f'regola ta' natura ġenerali mela irridu nifmu illi din hija problema globali. Ma nistax nkunu aħna biss fl-Ewropa illi nieħdu din l-inizjattiva. Imma irridu naraw x'inhu qed isir ġurisdizzjonijiet oħrajn. Għalhekk il-Kumitat ta' Basel illi irrid ifassal ir-regolamentazzjoni għal pajizi kollha, jiġifieri anke għall istati Uniti, il-Ġappun, ir-Renju Unit, etc. Issa ilhom għal żmien twil jirriflettu fuq dak dik li tista' tkun preskrizzjoni ta' kautela għal dak li huma titli tal-istat u mbagħad hemm dokument illi ħareġ li SRB u hemm in-nota wkoll tal-Bank Ċentrali Ewropew illi ġiet diskussa u kol mill komitata tal-EFC dejjem fuq dan is-suġġett. Għalek dinja mistoqsija u suġġett rilevanti ħafna xi ħaġa li se jkollna imma din hija xi ħaġa illi rridu nifacċawa eh, b'ħafna eh, attenzjoni u pass wara l-ieħor. Sulla prima domanda Fuq l-ewwel mistoqsija, ovvjament il-perspettivi tagħna huma differenti. Jiena ma naħsibx illi l-euro hija kondizzjoni għal qatt fit-tul. Le, il-qatt huwa essenzjalment dovut għall-effetti tal-kriżi u parzjalment ukoll effett tal-ġestjoni tal-politika ekonomika qabel il-mafaqat il-kriżi u ma ninsewx illi l-lum għandna jekk mister żball 10.6 jew 7 ftit ftit taħt il-11% ta' qatt fiż-żona tal-euro u qabel il-kriżi, il-ċifri ftit jew wisq hemmhekk kienu, eh? Jiġifieri iva, hemm noqqasijiet ta' natura strutturali illi qegħdin iwasslu għal dan il qat kollu. Ovvjament il-munita unika waslet eh, eh, ħolqot rabtiet Eh, illi ma kinux jeżistu qabel, ġifiri waħed minnhom huwa rata tal-kambju. Għalhekk ovvjament f'din is-sitwazzjoni l-ġdida jidher ċar illi rridu nbidlu l-ġestjoni tal-politika ekonomika u nagħmlu ċerti riformi li huma meħtieġa. Skużawni illi eh, tkellimt bit-Taljan fit-tul, imma grazzi tal-li tajtuni permessi li nitkellem bil-lingwa tiegħi. Our institution works of the basis Aħna naħdmu fuq bazi multilingwi ġifiri miex problema. Berna Muruk, jirba. Sur President. Sur President, inti fl-ħar ta' jannar għati li se tirrevedi politika monetarja f'Marzu biex tagħtu iktar appoġġ lill-ekonomija ta' jabwies għati li memx limiti fl-interventi mhux konvenzjonali li l-Bank Ċentrali Ewropew jista' juża biex jilħaq l-inflazzjoni ta' 2% tajjeb jepwes mela fil-waqt li rata ta' faċilitazzjoni tad depożitu huma diġà negattivi u x'inhu r-riżultat ta' tlet uh, snin ta' programmi illi fassaltu intom l-ekonomija da' tant uh, lura. Mela, Il-problema hija li għal kull problema illi kunem fis-suq finanzjarji tippruvaw it-tawlu u eh, twessaw il-pjan ta' quantitative easing. Qed naraw illi iktar qed issir spekulazzjoni x'inhu mela x'inhu il-pjan iktar għal dan il-quantitative easing x'fażi imiss issa il-pjan tal-quantitative easing sentaw loħat infinitum, jew inkella se jkunem iktar eh, biex nkabru il-zona, il-kabir ekonomiku fil-zona euro et naraw illi rati tal-interessi differenti, ħafna differenti bejn il-pajjiżi tal-zona euro. bat naraw illi hemm ukoll elementi oħrajn li mhumiex sostenibbli fiż-żona euro kif nistaw ma noħ kif nistaw ġalu li ċittadini jifmu illi l-euro hija munita illi eh, eh, destinata li tfalli. Din eh, kif nistaw nikkonvinċuhom illi jiena ma taħsibx li soluzzjoni hija illi ikonna muniti differenti fiż-żona tal-euro. Well, yes, I think Iva l-ewra għanda futur, għak nemmen jen pala ekonomista nemmen l-Europa għanda futur, l ewra skuż għanda futur. Imma rridu naħdmu għal dal-futur, rridu naħdmu għalih. U biex norbot ma xi ħaġa li saqsejtuni qabel, naħseb li għandna nieħdu din l-opportunità sabiex l-integrazzjoni tal-Unjoni Monetarja tagħna nkomplu ta insejsuha fis-sot. Issa, l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek ġifieri. Li CB għandu strumenti bizzeja it-tweġiba hija iva. Il-programm ta' xiri tagħna huwa flessibbli biżejjed biex jaddatta ruħu għal ċirkustanzi dejjem jinbidlu tal-ekonomiji u s-swieq dina tiġa rejnija meta aġġustajna l-parametri meta estendejna il-firxa ta' titoli li jistaw jinxtraw u rejnija din meta aħna espandejna u koll orizzont dina ħaġa li fil ta' Deċembru u ħatkun edha iżżid sitin inqas minn 700 biljun euro ta' likwidità addizzjonali bejn issa u l-2019, ġifiri kważi żewġ terzi tal-programm oriġinali. Żgur, mhux xi ħaġa li tinjora. Għallek fiduċjużi aħna li jekk ikun hemm bżonn, aħna ħabbarna l-Kunsill Governattiv ħajkun qiegħed jirrivedi u potenzjalment jirrikonsidra il-pozizjoni politika tagħna fil-bidu ta' Marzu. Issa jekk il-Kunsill Governattiv aħna jagħmel dan aħna rejna li nistgħu nadattaw ukoll il-programm ta' xiri tagħna kif ikun hemm bżonn, kif ukoll strumenti oħrajn. Grazzi. Pablo Salba. Le, skużan, memx ħina mistoqsijiet ta' segwitu. Grazzi, President. Għan kellem bl-Ispanjol jena. Men, fuq il-Brexit, jena, Brexit, jena naħseb illi il-ħagġa tajba li jessa zona ura għanda ċans tintegra jizjet u naqbel li hemm bżonn inħarsu s-suq uniku kif ukoll l-Unjoni Monetarja imma Isni, din għanna t-tukkużana, t tipponta subajk minnajr ma t-spiega, xinu eżat inti t-ixti illi l-Unjoni Monetarja tkun fil-periklu matul dan il-proċess għalli xak isni ħasejtek għattimplika, simplika u inti għedna bżon ta' iktar investiment publiku nqas taxxi sewa imma hemm bżonn dejjem nirrispettaw u nkunu sodi mal-patt ta' stabilizza u skabbir u kif ħajrnexxielna allura namlu dil-biċċa xogħol tal-squaring the circle f'dan kollu. U fuq il-banek taż-żona euro x'tista' tgħidilna speċjalment meta mqabbel mas-sena 2009 x'aħna qegħdin imbatu minn nuqqas ta' stabilta kbira fis-swieq u ir-reazzjoni tas-swieq kienet esaġerata allura mbagħad ġinsinwat ukoll li jkun hemm trattament differenti għal rikapitalizzazzjoni tal-banek taljana meta mqabli mqabla ma' proċessi oħrajn. Tista' tgħidilna jekk dan huwux minnu jew le tista' inti forsi tgiddeb dawn l-insinwazzjonijiet ta' xi wħud. Grazzi. Thank you. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija jkolli ngħid li CB mhuwiex parti minn dawn in-negozjati. Jiena għadni ma rajt xejn sissa għaliex propju maħniex parti minn dawn in-negozjati. Imma nemnu li l-linji gwida li għandna fil-lista tax dak li jidillu li li sibiħa jkun l-eżitu ta' daw il-negozjati għandu jkun dejjem il-ħarsin tas suq uniku u l-ħarsin kif ukoll id-dritt illi inkomplu insaħħu l-integrazzjoni ta' suq monetarju, l-Unjoni Monetarja. Issa pajjiżi jekk jagħmlu li jiena suġġerejt li għandhom jagħmlu, dejjem isir dan skont ir-regoli hemm ħafna evidenza li turi l-ewwel nett nerġa' ngħid illi il-budget kif dana jkun imqassam kif ikun mamħul huwa importanti iżjed daqshekk mhux iżjed minn l-ammont li jkun fih. It-tieni net hemm evidenza ċara li regoli preżenti huma flessibbli, għandhom ċertu flessibilità u l-Kummissjoni qiegħda tamministra din il flessibilità u huma jieħdu ħsieb din il-flessibilità. Hemm evidenza wkoll li il-maġġor jekk inti ħadd is il-maġġoranza tal-membri taż-żona euro ma tistax tgħid il-baġġit tagħhom qiegħed jonqos kwalunkwe paragun madwar id-dinja juri dana mhuwiex il-każ u kif għadd jerġa' il-tendenza medja din is-sena hija fil-fatt tanti li jkunu qegħdin jikbru li ħajjejn l-kupru fuq il-berk ta' zona euro kif tiġat. Din is-sitwazzjoni kif inhi issa fis-settur bankarju differenti ħafna milli kienet fl-2012. U l-banek ħaj saħħu wkoll il-pożizzjoni kapitali tagħhom fis-snin li ġejjin il-tier 1 ratio għal ħafna istituzzjoni żdiet minn disa għal 13% ġifiri issa huma aktar kapaċi jirreżistu xokkiet negattivi u l-kwalitajiet u kwalità wkoll tal-kapital bankarju tejjeb. Jingħad li fl-2015 il-banek taħt is-supervizjoni tagħna komplew iżidu il liħ tagħhom meta mqabbla mal-2014 u semmejt ukoll illi ovvjament hemm xi banek illi għandhom non-performing loans għandhom ammont kbir ta' NPLs. Edna wkoll x'taħseb li sibi minn dan kollu dawn l-NPLs ġew identifikati matur l-evalwazzjoni l-evalwazzjoni komprensiva li saret u Issa qed jiġu dan konsiderazzjoni, ġifieri dinha mhix xi ħaġa li mhix mistennija, m'hemm xi talba ehm, inaspettata għal aktar dispożizzjoni dwar din l-evalwazzjoni komprensiva u kif għadt ukoll li sibi jaf illi sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni tal-MPL hemm bżonn ta' ċertu ammont ta' żmien. L-affarijiet iridu jsiru b'ċertu galbu. Il-raba mistoqsija tiegħek m'iniex ċert jekk fimtiex dwar il-rikapitalizzazzjoni tal-banek taljani hemm minn qed jgħid jew jissuġġerixxi li t-trattament għal banek taljani kien differenti u jiena nixtieqek illi fil-fatt tajt illi ma kienx hemm dan it-trattament differenzjali. Le, le, ma tarax ma kien hemm l-ebda trattament differenti, sempliċement inti qed tgħid jiġifieri fl-Italja differenti minn l-ebda trattament differenti xejn assolutament. Ir-raġuni għalfejn inħoloq jeżisti l-SSM huwa propju biex naċċertaw illi l-applikazzjoni ta' supervizjoni jissir applikata bl-aktar mod konsistenti fiż-żona euro kollha ġifieri dan importanti nżommuha f'moħħna għaliex dina hija il-bażi tal-motivazzjoni li bija naħdmu fl sistem u fl cb Grazzi, Signora Beres. Grazzi, President. Jena nishti li immur l-ura għal-mistoqsija li għamlek l-Kaliza Ferrera fuq il-bejlin għal xinti għati li l-elementi differenti kienu diġa f'postom u għana imħazbin għaliex eh, meta naraw ir-realtà x'inhi aħna għandna l-impressjoni li tħul fis-seħħ tal-mekkaniżmu tal-bejlin mingħajr il-biċċiet l-oħra tal-puzzle li jkunu huma wkoll f'posthom se jdajjef il-parti eh, il-sieħ u għalhekk aħna fuq dan fuq dan nixtieq li tina tweġiba ċara u inti kontattu ukoll li f'Marzu meta intom f'Marzu meta intom teżaminaw l-evoluzzjoni u l-potenzjal tal-politika monetarja eh, se tqisu il-trasmissjoni tal-politika monetarja mill-banek dan ifisser li intom imħasbin dwar il-mod kif il-banek qegħdin jużaw il-likwidità li hemm għad-dispożizzjoni tagħhom jew inkella ifisser li intom tqisu li minnaħa tal-Istati Membri Ministri tal-Finanzi iridu jagħmlu iktar biex jizguraw il-futur tal-euro u mistoqsija oħra li tikkumplementa t-tieni waħda. Eh, fil-kalendarju qed naħdmu skontu inti weġibt fuq il-negozjati mar-Renju Unit, inti ktibt rapport lek imsejjaħ tal-ħames presidenti u qed naraw li hemm tensjoni qawwija ħafna fejn l-lassi tal-Unjoni Ewropea irridu jkunu konsolidati u li l-żmien qed jaħdem kontra tagħna għalhekk dan il-kalendarju daqshekk limitat li għanna għal negozjati mal-Renju Unit illi mux sejjala mal mal wara il-summit, wara l-Konsill Ewropew, għax referendum se jaqtaħħa ħadin. Jina nishtara kif tifu moment l-affarijiet għax naħseb illi hemm bżonn illi inħaffu għall-implementazzjoni ta' politika budgetarja xirqa illi inti semmejt ukoll dana flimkien mal-politika monetarja illi t-meċu għandhom stess. Well, first L-ewwel mistoqsija dwar il-BRRD iva fil-fatt għandna bżonn iż-żewġ pilastri addizzjonali. Imma permettu li nisħaq li l-BRD il-BRD kien tittib għall-aħjar żviluppi għall-aħjar li l-bidliet li għanna issa wkoll huma prattikament l-istess bħalma f'pajjiżi oħra, ovvjament bid-differenzi ġurisdizzjonali li jeżistu bejn il-pajjiżi. Imma il-muftiħa suċċess hawnhekk huwa l-fatt li ikun hemm bizzejiet kapaċità li tassorbi t-telf għal-banek irid ikun hemm ukoll infurzar f'waqtu tar-regoli tilet net irid ikun hemm implementazzjoni armonizzata mill-awtoritajiet nazzjonali ta' dawn ir-regoli u ovvjament hemm elementi oħrajn li jiena ma tħallx fihom aktar kmini. It-tranzizzjoni pereżempju għal dan ir-reġim ġdid naraw li kienet waħda sinifikanti u teħtieġ għalhekk sforz minn naħa tal-banek ta' trasparenza, minn naħa tal-awtoritajiet ukoll nazzjonali, kif ukoll irid ikun hemm informazzjoni biżejjed għal dak kollha li qegħdin jinvestu fit-titoli bankarji. Faċli wieħed jgħid li dak li jkun għandu jifhem illi bekk wieħed jixtri titolu hemm ċertu riskju involut għalina Ovvja dil-ħaġa, imma għal ħafna nies miex daqstant ovvja, miex daqshekk faċli u għalhekk għandu jkun hemm informazzjoni finanzjarja xirqa. Ovvjament irid ikollna wkoll backstop u ovvjament irid ikollna il-possibilità illi nafanzaw permezz ukoll ta' assikurazzjoni. Hawnhekk aħna għandu jkollna lura hemm eh, ġabra ta' regoli komplessi u organizzati ma' mixin bil-mod il-mod lejn din il-mira. It-tieni punt. il-likwidità tal-banek. Aħna għanna likwidità, għanna evidenza il-politika monetarja tagħna speċjalment l-Asset Purchase Program, ġata negattiva tal facilitajiet ta' depozitu u oħrajn taw kontribut konsiderevoli biex naċċertaw li l-flejjes li l-banek jisselfu mill-ECB jintużaw fl-ekonomija reali. Rajna kondizjonijiet ta' kreditu li tjiebu, rajna spreads u kol bejn SMEs u Eh, kumpaniji kbar li tnaqsu rajna spreads u koll bejn il-core country u l-periferija li u koll eh, tnaqqas id-diskak ġifiri danna kollu bis-saħħa tal-miżuri tal-politika monetarja tagħna. It-tielet mistoqsija. Il-rapport mis Kif tafu dan il-rapport għandu zewċ miri, għandu wieħed fuq meda ta' żmien medja. Umbat għandu wkoll mira fuq medda iktar twila ta' żmien fejn hemmhekk imbagħad ħajkun hemm bżonn ta' integrazzjoni aktar komprensiva tal-Unjoni Monetarja. Imma fir-rapport m'hemm xejn illi jgħid li dina il-mira fuq medda twila ta' żmien tiddependi minn negozji mar-Renju Unit. Iż-żewġ affarijiet huma eh, separati u għandhom jiġu mitqies għalhekk b'mod indipendenti. Grazzi Markus Weber. Grazzi. Sir Jaggi. Nixtieq niġi lura għal kwistjoni tal istabilta tal-banek. Inti responsabbli wkoll sa ċertu punt mill-investigazzjoni tal-banek u l istabilta tagħhom fissema euro u rajna bank pjuttost kbir taħt is-supervizjoni tiegħek fejn il- titoli konvertibli jinsabu issa taħt pressjoni u dan huwa bank illi għadda l-istress test faċilment u riċentement u koll iġifiri il-mistoqsija tijaj i tassew nistaw natu garanzija ta' stabilita fissu jew l-affarijiet mumiġ daqsek faċli bħalma l-istress test ġenna naħsbu. Ikolli ngħid illi iva din hija mistoqsija li għandek tambilla li l-President tal-SSM li ħajkun qiegħed jitkellem għada fil-kuntest tal-ġimgħa interparlamentari. Iżda, ippermettuli sempliċement ngħid illi l-iżviluppi fil-fatt jidher li huma aktar relatati ma' fatturi ġenerali minħabba l-attività ekonomika aktar dajfa madwar id-dinja. Il-rekwiziti kapitali ma bidlux materjalment mid-sena li għaddiet u l il-banner kadhom jibbenefikaw minn pożizzjonijiet eh, kapitalista, kapital sodi. Fuq dak il-punti li semmejt inti li sibiu l-assessem reċentement għalu illi ħajsegu l-opinjoni riċenti ta' liba fuq l-NDA, iġifir maximum distributable amount skont artiklu 1.4.1 ta' CRD 4. dan um, u aspett li ġi diskuss u analizzat ħafna dettal u dan jiġi skatta ġala darba ikollok l-ewwel pilastru, t-tieni pilastru u il- phasing combined buffers flimkien jiskattax dana il-punt tal-MDA. Għant għala ħafna affarijiet dal-axar u dan jgħal ħajkun jista' jwieġeb espliċitament għal dan kollu, Imma is-sitwazzjoni miex li l-SSM ma tista' tgħid xejn, jista' l-banek fl-aħħar mill-aħħar li jgħidu ċertu banek fil-fatt ġew sfurzati mill-awtoritajiet tas-suq biex jitkellmu. Żommu għaf moħħkom din fuq dan il-bank speċifiku fil-qarija introduttorja tija jgħati jena li jazistu situazzjonijiet u ħanerġa naqra I said clearly some parts. Etili, ċertu oqsma ta' settur bankarju għaddu jittaċċa ċertu sfidi inkluż spejjeż ta' ristrutturar u litiġju kif eccetera eccetera ġifiri l-SSM jafu l-president tal-SSM jista' jwieġeb din il-mistoqsija speċifika tiegħek aħjar minni dan il-bank speċifiku iġifiri kien tiġa ġi evalwat matul l-evalwazzjoni komprensiva jekk permettili mela il-kokos dawna ġew maħluqa oriġinarjament sabiex ikun hemm iktar stabilità fis-sistema bankarja. U issa hemm din il-pressjoni addizzjonali jekk għal dan il-każ partikolari il-koko su raġuni għal-fejdaw għadin emmek eh, għat jiġi dubitat. U jekk dana kollu jista jissarraf f'kapital propju, dana kollu jista jkollu impatt qawwi fis-suq kapitali. Ovvjament din hija kwistjoni dwar xi skatta l-MDAs għal-kokos u naħseb illi kif il-President tal sistem State kellha maħjar għadha. Aħna ħafna drabi diskutu dwar e, separazzjoni u għawnek huwa kas, kas eżemplari fejn tara dina separazzjoni. Iva ħna għadin id-diskutu e, mod intensiv u kol ma l-SSM fuq dana u il-punti e, li jistawu waslu għal dan l-iskattar il-kokos titoli u dividends forsi mhumiex l-aqwa eh, taħlita li nistgħu nitrattaw. Però inta issa, ġifiri, aħjar niddiskutu ħada, issa, Jakob von Weissecker. Grazie, President. Fuq żewġ punti oħra. fuq il-kuntest ta' Tusk u referendum fuq Brexit mela fit tweġibiet ta' qabel inti kont jisek daqxej ottimist illi kwistjoni ta' suq uniku u affarijiet relatati mal-monita eh, komuni kienu separati. Jiena tassew nkun kontent kieku dana minnu u f'dak il-kas kieku ma nistax nifhem għalfejn tkun daqshekk importanti għaren Unit illi jintqalu l-affarijiet dwar din il-kwistjoni matul il-negozjati jon onestament però nħoss li u ma jidrilhom din huwa suġġett importanti fil-fatt hemm overlap u minħabba d-diffikultà illi għandna biex dina il-munita unika taħdem sew, allura rridu noqogħdu attenti għal konflitt potenzjali li jista' jkun hemm bejn dawn iż-żewġ suġġetti. U forsi tajjeb illi għalhekk naraw daqsxejn iżjed mill-qrib x'issa jiġri fejn jista' jkun hemm dan l-overlap issa. Il-ħad tini mistoqsija tiegħi tirrigwardja il-tħarbit finanzjarju riċenti minħabba il-mod kif ġew effettwati għat tabanek Ewropej u kif għat inti din mhux ma kienx minħabba xi żviluppi sorprendenti, ma kienx hemm xi terremot, kien hemm sempliċiment previsti daqsxejn iktar negattivi milli oriġinarjament kien imbassar. Imma xorta minħabba fekk kellna wkoll reazzjoni pjuttost qawwija Hemm tliet interpretazzjonijiet għal dan wieħed eh, jista' jgħid li s-swieq irrazzjonali ħaġa oħra li s-swieq nistgħu ngħidu fl-aħħar qegħdin jirrealizzaw li aħna serji dwar il-bejlin u interpretazzjoni oħra hija li minkejja l-titjib kollu li sar illi semmejt inti fit tweġibiet l-oħrajn tiegħek forsi xorta ma minnix biżejjed għaliex jekk xi ħaġa daqshekk żgħira tista' twassal għal dana il ehm, tħarbit kollu, allura wieħed forsi irrid jiqis din il-possibilità u intom għalfejn qegħdin taskluduha. Mela biex iwieġeb l-ewwel mistoqsija. Ma nixtieqx li ninsam aktar ottimist milli jien kif għattilkom li sibi mhuwiex parti għal dawn in-negozjati. Jiena rrid niżgura, però illi iż-żewġ prinċipji illi għalina jelbu kwalunkwe ħaġa oħra dejjem inżommuhom f'moħħna min-naħa tal-partijiet negozjanti. Kwalunkwe possibilità kwalunkwe kwalunkwe ħaġa li d-dajja fil-daw jista' jkollha konsekwenzi negattivi. Din importanti nżommu għaf moħna U dina għalija hija l-pożizzjoni dominanti. Speċjalment il-mexxejja il qegħdin jinnegozjaw dan il-ftehim. Issa, il-tbassir il-previżjonijiet ma kienux biss ftit inqas pozittivi mill-li ħsibna, kienu ħafna, ħafna aktar negattivi mill-li immaġinajna. Anke l-azzjonijiet li ttieħdu mill-gvern Ċiniż juru kif fil-fatt semmejtija fl-aħħar konferenza stampa illi huma qegħdin jerfgħu ir-responsabilità tagħhom Imma, is-sfiq ilhom fraġli sa jisu qisu nofs is-sena li għaddiet. U mhix kwistjoni ta' previżjoni ta' aktar negattivi u inqas ċerti biss illi waslu għal dan, għandek anke il-prezzijiet ta' komoditajiet, il-prezzijiet tal-enerġija u anki inċertezza dwar il- tas-saħħa tal-irkupru f'pajjiżi oħra madwar id-dinja fejn ġie aċċettat li l-irkupru ħajkun qiegħed isir b'mod prevedibbli u b'saħħtu. Jiġifieri kellek din il-katina kollha ta' avvenimenti. Issa ħaġa partikolari li tinsemmi biex nikkonkludi hija din. Inti għandek dik l-ispinta regolatorja konsiderevoli illi karatterizzat l-azzjonijiet ta' min jieħu deċiżjonijiet politiċi sal-lum u din żiedet mod konsiderevoli l-ammont ta' kapital illi jissa għedin iżommu l-banek qabel kontattilkom illi aħna għandna ratio ta' common equity li tala minn disa għal 13 fil-mija. U dan l-effett kien illi il-banek saru iżjab saħħithom. Incidentalment, jekk ikollna dawna il-bidli drammatiċi fil-prezzijiet tal-assi tal-komoditajiet qabel il-kriżi m'għandix dubju li kieku is-sistema kienet tkun ħafna iktar fraġli milli hija llum, ġifieri is-sistema issa aktar b'saħħitha kemm fuq l-Ewropa kemm fuq livell globali. Imma il-rata fuq l-ekwitajiet naqset. Il-banek u maktar b'saħħithom iva hemm inqas riskju imma dan ma ġiex tradott fl-ekwita iktar olja. Ġifiri, Jekk wieħed kellu jagħmel dal-aġġustament għal riskju xorta r-ritorn fuq l-ekwità ħajkun baxx. Dina mixi fenomenu globali dan huwa fenomenu Ewropew u għalhekk kif wieħed jista' jispjega l-ossillazzjonijiet fuq l-istoms bankarji f'postijiet oħra. Jista' jkollu effett fiż-żona euro imma huwa biss element ieħor addizzjonali mhux waħdu issa għanna nitolbu iżjed kapital, għanna namlu iżjed minnek, jina tiġa semmejt. Xkienu l-konklużjonijiet ta' kapijiet tal-gvern u supervizjoni f'Diċembru u r revizjoni tal- program ta' ħidma ta' Kumitat ta' Basel fejn bażikament intqal illi ir-reviżjoni għandha tintem jew tkun kompluta minar zida konsiderevoli fuq il-kapital bħala medja. Dan ma jfissirx illi mannix namlu iżjed bil-politika tagħna din hija ħaġa li semmejta qabel tiġajjina grazzi. Thank you. Uh, Danuta Hubner. Grazzi, il-kalima li miss. Grazzi ħafna, Sur President, il-wara nofsinhar tajjeb. Nixtieq immur lura lejn il-kwistjoni tal-referendu tar-Renju Unit. Jiena naħseb li rridu nassumu li n-negozjati kważi lesti se jkollna konklużjoni din ġimma, fejn jitħol is uniku hemm bżonn ta' mekkaniżmu ta' emerġenza li se jidħol f'dan il sejjim ta' single book rule. Dan ifisser li sejri lura lejn frammentazzjoni tas settur wara snin sabiex nagħmlu fl-istess direzzjoni. Irridu nieħdu din kwistjoni bis-serjetà, din kwistjoni tiegħi għandha staqsam ma' skużani, x'kienet l-għamil mistoqsija? Forsi il-negozjati huma lesti u hemm ir-riskju li s-single rule book huwa taħt id-dita mhux biss fejn jitorren unit. Ma nafx jekk għandek x'tintervjeni f'dan il-proċess. Jina smajt il-kommenti tiegħek sissa. It-tieni mistoqsija hija dwar il-politika monetarja li għal snin kienet maquda ma' regolamenti aggressivi imma naħseb li huwa dejjem aktar diffiċli illi nbassru l-atteġġament tal-banek fejn jitlu fejn jidħol tibdil għall politika monetarja. Mar se tkun l-azzjoni tal xi banek għat-tibdil f'din il-politika tista' titkellem mal-banek palma jagħmlu l-Amerikani f'xifti ġimilu bdew il-bidla tal-politika fir-Riserva Federali fir il kontrollatur tal-finanzi tkellem ma' settur finanzjari tista' tagħmel l-istess tista' tistaqsihom sabiex jirrispettaw ċertu ġestjoni ta' riskju ċertu rekwiziti għandhom xaqsmu ma' dan? Taħseb li dan jista' jadem fl-Ewropa? Skużani, m'għandix ħames minuti? Le, għandek żewġ minuti. Le. Jekk għandek tliet minuti għal mistoqsijiet, għandek żewġ minuti għal risposti. Missandin għas għaliex inti ħast li l-ħintijaj ħadd li aktar minn nofs minuta diġà. Dan mhux ġost. Għamit l-istess ma' kulħadd. Inti kod ripit tliet minuti u għetlek li aħjar tħalli ħin għal risposti iva inti ħadd l ħin. Mela, l-ewwel punt tiegħek jiena narah bħala stqarrija bħala kumment u mhux mistoqsija aħna maħniex parti minn negozjati kif qed qabel imma se jkollna dawn il-prinċipji f'moħħna meta naraw x'ikun ir-riżultati tieni mistoqsija. Aħna nitkellmu mal-banek fiħdan il-format il liħlaqna aħna nitkellmu ma' swieq mal-banek banek ma l-intermedjari finanzjari għalix huma sors ta' informazzjoni ma lebda dubju. Regoli riċenti u il-regoli ta' teġament saru trasparenti permezz ta' numru ta' deċiżjonijiet illi jiena i-prezentajt f'okkażjonijiet oħra. Ovvjament qabel ma kien hemm l-ebda konflitt ta' interess imma għamilna l-affarijiet formali imma aħna nitkellmu magħhom magħhom għanna okkazjoniet uffiċjali meta ninaqdu fl-imkien mal anki rappresentanti tal-industrija fl-isibi u aħna nikkonsidraw l-informazzjoni li tasal mill-banek u miswiq bħala input importanti fid-deċiżjonijiet tal-politika. Iva, għandi 20 sekonda rrit niċċara tam ma jwassalx għal seta ta' xiri kontinwu li indaħlu il-flus li indaħlu l-flus ġodda fis-suq jista' jwassal għal titjib l-ekonomija forsi taħseb din il aħna inħarsu lejn dawn l-opinjonijiet u l-idejat kollha dawn għadhom ma ġewx ittestjati mal-ebda bank ċentrali. Aħna qed nikkonsidraw dawn l-idejat. Dawn jippreżentaw xi komplikazzjonijiet wieħed ta' natura ta' kontabilità u wieħed ta' natura ta' fiskali. Iva, issa Kostas Maridas. Grazzi, President. Sur Draghi. Aħna napprezzaw il-prezenza tijek u l-isforzi tijek. Il-notajt illi il-Banek ċentrali u ma kritikati tal-li jamlu ftit u jamlu jiedu azzjoni tard. Ħanati eżempju. Meta il-Riserva Federali bdiet il-QE, id-deċidiet li tixtri kważi kollox meta l-ECB bdiet tam l-istess ħaġa wara ftit snin, aħna nafu ġdara, kienet selettiva ħafna. Pers li għandi il-ħin Niftakar ċar li madwar sena ilu, jew forsi ftitxur ilu, kellna skambju ta' opinjonijiet dwar il-mekanizmu tal- tal-NPL. Il-risposta kienet li din kien hija kwistjoni li ta' fidejn l-autoritajiet lokali dan jidher illi il-Bank Ċentrali għandu ideja differenti nixtieq talabora dwar dan. Kumment ieħor. Il-ġimgħa l-oħra f'Ċipru kien hemm ħafna kienem diskussjoni pubblika kbira dwar ir-rwol tal-ECB fl-implementazzjoni ta' dawk li jissejħu prassi bankarji inġusti huwa eterogeniku il-mod kif il-banek jagħmlu termini inġusti nistgħu nsibu ħafna raġunijiet. Imminti tara xi rwoli tal-isibi sabiex jaġġorna u joffri għarfien li l-istati membri biex ikunem implementazzjoni aħjar aktar omogenika dwar ir-regola tal-prassi inġusti. Grazzi. Il-risposta tin mistoqsija hija nas hija li ma nasibx. dan il-kumpitu jaqa' fidejn l-awtoritajiet nazzjonali. Nistgħu naħsbu f'modi kif nistgħu ngħinu l-awtoritajiet nazzjonali sabiex ikun hemm applikazzjoni konsistenti madwar iż-żona euro ta' regoli ta' atteġġament illi jillimitaw dawn il-prassi inġusti. Imma illum nara nara li d-situazzjoni ta' fidejn l-autoritajiet nazzjonali. Imma nistaw nirriflettu dwar dan u naraw fejn nistaw najnu. It-tieni punt. Jim nixċert jekk nistax niftakar l-istess affarijiet palma qed qabel kien hemm kwistjoni dwar l-MPL Taljani. Dawn taħt il-format ABS jistgħu jew taħt il-format tal-kollaterali. hemm ħafna kondizzjonijiet fi dan il-qafas. ċemma bidel dejjem kienet hekk. Ġurisdizzjonijiet differenti jifformaw il-politika tagħhom. L-istituzzjonijiet huma differenti. Jekk pereżempju l-Istati Uniti huwa bbażat fuq sistema finanzjarja bbażata fuq is-suq fejn l-istrumenti huma evalwati fis-suq u l-flus finanzjarju jgħaddi mis-suq dan huwa kollu differenti minn dak li għandna hawnhekk li kollox huwa bbażat fuq il-banek u lassi li l-banek jistgħu joffri. Lassi kollaterali mhux faċli illi tikklassifikhom. Waħda mir-raġunijiet li għall-isibi li kolla fil-fat konna wieħed mill-li imbuttajna għall-inizjazzjoni ta' dan ridna nieħdu dawn il- il-krediti u namlu forma li jistew ikunu klassifikati u evalwati ma trasparenti sabiex inkunu nużawon pala inkunu nistaw nużawon pala strument għal politika monetarja u għawek il-għajna il-proposta tal-Komissjoni u li biħa toħroġ opinjoni dwar din ukoll. Grazzi Skrizzos. Grazzi Sur President. President Draki, jider illi il-gvernijiet għandhom diffikultajiet li l-gvern Grek għandu diffikulta sabiex jimplementa il-MOU u t-tilet bailout. Il-mizuri li rridu jittieħdu fihom vojt kbir bejn dak li l-gvern irid jagħmel u l-istat jista' jagħmel. Dan irrid isir qabel fl-aħħar ta' frar. Il-Kummissjoni tgħid li jista' jkollna evalwazzjoni ta' suċċess jista' jkun hemm implementazzjoni tal stejjim X'inhu l-opinjoni tal-ICB fuq il-kwistjoni huwa possibbli li jkollna evalwazzjoni pozitiva jew inkella l-ekonomija li qed jaffaċċja l-kriżi ta' likwidità hija simili għas-sena l-oħra. X'inhu huma negozjati fejn jitlu il-ġestjoni tal mps fil-sistema bankarja Griga li huma bejn 40 u 50 fil-mija tal-self totali. Grazzi. Mela, id-diskussjonijiet mal-autoritajiet Greki għadhom għaddejjin u għadu kmin iżejjed sabiex nispeċifikaw skadenza preċiża għal finalizzazzjoni tal-evalwazzjoni. U importanti li din l-evalwazzjoni tiġi konkluża kemm jista' jkun malaj, għandha tiġi konkluża fuq il-bażi ta' pakketta politika li huwa b'saħħtu illi tnaqqas ir-riskji sabiex ikun hemm implementazzjoni. Iż-żmien huwa importanti ma anki il-kredibilità hija importanti. Il-konklużjoni ta' suċċess tiddependi minn ħafna affarijiet l-awtoritajiet irridu jagħmlu sforz ġenwin sabiex jiżguraw l-implementazzjoni effettiva tal-istrateġija. Din hija importanti sabiex ikun hemm riżoluzzjoni maġra tal-evalwazzjoni fil-kastana il-rizorsi għal l-ekonomija Grika u għaw sabiex jappoġġaw is-settur privat fil-Greċja. Hemm ukoll però il-lat fiskali, it-taxxa ta' tħul u riforma tal-pensjonijiet. Is-sess il-sistema tal-pensjonijiet minkejja riformi sa mill-2010 xorta qed taffaċċja sfidi fuq terminu ta' żmien qasir. Irridu intejbu il-ġustizzja interġenerazzjonali. Hemm bżonn ta' azzjoni fejn titħol taxxa ta' tħul, Hemm għalhekk sitwazzjonijiet u kwistjonijiet li għadhom ma ġewx konklużi fin-negozjati. Grazzi. Grazzi Fernandez. Grazzi ħafna President għan itkellem bl-Ispanjol. Mela meħba Sur Draghi u it-tajja il-kwestjoni li meta titkellem fl-aħħar diffiċli wieħed jara kif ipoġġi l-klim tal-mistoqsijiet għaliex dak li jkun ikun diġà kważi refera, kollegi jkun ġa refera kważi għal kollox, imma. Mela issa inna dil-ġimgħa naraw nuqqas ta' stabilta finanzjarja konsiderevoli u l-kollega Jakob tkellem ukoll dwar kif wieħed jista' jtejjeb is-sistema tal-kapital fil-banek u l autoritajiet bankarji fl-Ewropa. Issa kemm l-agenda leġislativa f'dan il-kas u l-ħtiġa illi in tejbu il-marketing u koll ta' titli eccetera teħtieġ revizjoni. Nixtieq insaqsi wkoll jekk inti taħsibx li issa tajjeb illi nnaqsu rekwiżiti tal-kapital bittir illi nerġaw nqajmu fuq saqaħ is-suq bankarju. ħaġa illi uwa il-koll, ħaġa oħra li xtaqt insemmi tirreferi għal politika ta' simolu. Inna issa erba snin fejn id il-politika monetarja minna bidliet gbar, il-patt ta' stabilità u tkabbir joffri eh, flessibilta u kol biex jittejjeb Eh, eh, il-flessibilità fil-pajizi illi għandhom problema. Inti ekket it-tam għandek raġun, imma dawk il-pajizi illi għandhom dana dina flessibilità fiskali kif ħadamlu biex naċċertaw li jużawħ. U aħna dal-parlament tkellimna ħafna dwar ċertu abużi, eh, ċertu użuri tisir minn dan minn din il-kapacità fiskali u biex daw il-pajizi li għandhom din il-possibilità fil-fatt jieħdu l-opportunità li toffrilhom u importanti u koll l-affarijiet li it-taxxi titjieb kif għattajt inti u koll biex tkun tista' dina tagħti spinta e, tkabbir li neħtieġu u li ma tmurx fil-kollox imur fil-kaxex tal-pajjiż imma tgħin ukoll fuq livell Ewropew. Grazzi l un mistoqsija dwar is sekurizzazzjoni unika u trasparenti għamilt referenza għal dan aktar kmini. Aħna nikkonsidraw li l-Kummissjoni ippreżentat pakkett b'saħħtu Laħed bilanċ bejn il-bżon illi nerġgħu għajmu il swiet ta' sekurizzazzjoni Ewropej u l-qafas regolatorju għalhekk li sibi kellha rikjesta l-konsultazzjoni min-naħa tal-Kunsill u bħalma qed qabel qed nippreparaw opinjoni fuq iż-żewġ lati leġislattivi. fir risposta għal kriżi finanzjarja fl-2008 u dissa kull tip ta' sekurizzazzjoni kienu trattati l-istess kemm fl-Istati Uniti u kemm hawnhekk fl-Ewropa. Id-differenza bejn is-sekurizzazzjoni illi saru fl-Istati Uniti u dawk illi saru fl-Ewropa huma differenti ħafna kien hemm preżenza fil-bidu tal- subprime lending ta' prodotti li ma sedewx jiġu klassifikati ma' trasparenti. Issa dan huwa sempliċi nistgħu nikklassifikah mod faċli dan huwa rifless mid default rate dan kienu oljien fl-Istati Uniti iżda baċi fl-Ewropa Għana nissuġġerejna illi niddefinixu fl-imkien mal-Bank tal-Ingilterra illi ikunem set iktar trasparenti ta' assi ta' sekurizzazzjoni. Dan huwa pakket b'saħħtu ħafna. il-kwistjoni kollha hija fidejn il-Kummissjoni it-trattat ippoġġi is-sorveljanza tal-politika fiskali fidejn il-Kummissjoni. Imma b'dawn ir-regoli kollha komplikati li jiġu applikati fl-aħħar mill-aħħar l-istati membri li għandhom spazju fiskali jistgħu jużawhom u dawk li le m'għandhomx jużawhom. Issa il-kompożizzjoni tal-budget nerġa' ngħid ta' tielet darba llum huwa importanti daqs il-kobor tal-budget, daqs il-flus li hemm fil-budget. Grazzi Marcello. Grazzi. Hemm ħafna tħassib fl-Ewropa u fl-Italja l-istabilità tal-banek u għal ħarsien ta' min-nies li fadlu u l-SMEs. Id-direttiva BRRD edha toħloq diffikultajiet għal banek Inti taħseb li rridu napplikaw il-klawzola ta' reviżjoni qabel l-2018 u li sadattant irridu nibdew kampanja ta' formazzjoni li tħares il-nies li ifadlu il-flus u fuq il-vigilanza fuq l-applikazzjoni tajba ta' direttiva inti taħseb illi ċerti aspetti tar riforma ta' dan l tal-kreditu korporattiv illi nieda il-gvern taljan jistaw jolqtu fil-qalba sistema tal-banek ta' prossimità u tħassar il-prinċipji ta' indivizibilità tal-patrimonju tal- ta' self u hemm il-possibilità li wieħed ma jidħolx fil-holding waħdanija skont id-dekret u ma taħsibx li din tista' toħloq diffikultà swieq. With your permission I'll, I'll, I'll respond. Il-permess tiegħek se nirrispondi bit-Taljan. Iva fuq it-tieni mistoqsija ma nistax inwieġbek għaliex eh, eh, meta għax fil-kompetenza tiegħi tistgħu tistaqsu għada lil president tal-SSM. Issa fuq eh, l-ewwel mistoqsija regoli għadhom kif daħlu fil-seħħ li diġa nibdew nitkellmu dwar ir-reviżjoni tagħhom hija ħaġa improbabbli, ir-responsabilità għar-regoli għal darb'oħra hija tal-Kummissjoni u tas-Single Resolution Board li hemm bżonn ta' informazzjoni fuq ir-regoli iva din hija xi ħaġa essenzjali l-iktar esperjenza reċenti li kellna fl-Italja u fil-Portugal, rajna illi dan ir-regoli ġew approvati u votati sentejn ilu u kienem bżon u għatem bżon illi namlu minn kollox biex nejnu l-nies illi ifadlu biex jifmu l-importanza tar regoli. Kif attiva faċilment wieħed jgħid illi hemm bżonn li tkun taf meta jkun qed jinvesti eh, f'titlu bankarju li dawn huma strumenti riskjużi u li wieħed jista' jitlef flusum li jkun investa faċilment wieħed jgħid dan imma irridu ngħinu lin-nies biex jifmu hemm bżonn ta' trasparenza min-naħa tal-banek u anki wkoll importanti illi tingħata informazzjoni lil nies illi qegħdin ifadlu flushom. Uh, Grazzi l-aħħar kellim u bajje. Grazzi. Sur Draghi, aħna mnek il-koll nifmu l-importanza tal bc biex tappoġġa l-ekonomija reali fl-Europa u eh, ma ta' għanda dubju fuq l-istrument li qed jintużaw qed tajdinna li miexin fitri it-tajba l affarijiet diffiċli ma rridu nibqgħu nipperseveraw. Jiena qed naqra l-gazzetti bħal kulħadd qed naqra li l-Prim Ministru Taljan qiegħed għandu dubji dwar l-għażla li għamlet il-Bank Centrali Ewropew u il Fed fl-Amerika u koll għandu dubji dwar il-lodot li qed jintużaw fl-Ewropa u li mhumiex qegħdin jgħidu l-ekonomija tirkupra u anki li per eżempju il-borros eh, li għadhom ma jistawx isibu tard minħabba dak li għaddej fil-Greċja u fil-Banek Taljani. Eh, jiena għadni minnix konvint dwar dak li najnti dwar il-metodi, imma bżon ta' komunikazzjoni, bżon ta' fiduċja, naħseb illi fil-finanzi il-komunikazzjoni bil-fiduċa huma essenzjali għallek forsi l-Bank Ċentrali Ewropew għanda tagħmel forsi iktar biex eh, tispjeganna eżattament dak li qed tagħmel sabiex kulħadd jifhem imbagħad il-tweġiba li tajt lil Pervanx Beres fuq il-quantitative easing. Inti għat li inti ottimista li dan li se jasal għall ekonomija reali maħna wkoll nitkellmu ma' ċerti nies li ħadmu fil-banek u qed jgħidu li li fir-realtà il-flus u marħas wis u għalhekk pereżempju fil-Belġu għal self mill-bank, wieħed jista' per pereżempju għal eh, wieħed punt ħamsa u dan il-flus ma jinteressomx u għaliex le għaliex Belfju su pariba fil belġju qegħdin jaħdmu permezz ta' strutturi indipendenti u peress li huma indipendenti, indipendenti għaliex ma jaqallawx biżejjed flus, wisq flus fl-idejn u għalhekk ma jridux li jkomplu jaħdmu għal eh, li li ftit li xejn. Għalhekk forsi hemm differenza bejn dak li jiġi deċiż fil-Bank Ċentrali Ewropew un mbagħad dak li qed jiġri fir-realtà. Mbagħad inti ekonomist imma hemm ekonomisti illi ma jaqblux miegħek għaliex jgħidu li waħda mill-kawżi reali għal l-ekonomija li ma tistax tirkupra eh, huwa proprju minħabba finanzi pubbliċi ma hemm Eh, eh, affarijiet il qegħdin jibblokka b'mod artifiċjali l-irkuplu tal-ekonomija reali. Grazzi, ħanni rispondi għattret mistoqsija l-ewel u għacċar illi l-evaluazzjoni ġenerali ta' situazzjoni prezentija komplessa lebda parti manda il-verità kollha fidejja Hemm ekonomista illi qal illi l-interess ir-rata ta' interess hija tant baxxa illi jissuġġerixxi li aħna nibdlu il-politika monetarja aħna. Huma ma jissuġġerux illi għandna nagħmlu aktar aktar stretta imma li nbidlu il-politika fiskali per eżempju. Fuq l-ewwel mistoqsija. Aħna konxi, forsi l-ewwel li aħna konxi li l-komunikazzjoni hija importanti ħafna. Aħna nemnu li għamilna ħafna xogħol fil-passat riċenti sabiex intejbu l-komunikazzjoni. In-numru l-intensità tal- komunikazzjoni tagħna żdiedet. Huwa veru li meta l-affarijiet isiru aktar komplikati għaliex il-swieq bħalissa huma volatili ħafna, hemm bżonn ta' aktar komunikazzjoni jena naqbel miegħek hawnhekk. Aħna għandna nkomplu naħdmu sabiex intejpu il-komunikazzjoni tagħna meta ngħid li m'għandniex neqsew għadna dwar il-politika monetarja li istess għandna nagħmlu dwar il-komunikazzjoni, irridu naħdmu ħafna aktar sabiex intejbuha. Ma fimx eżatt l-aħħar mistoqsija tiegħek inti qed il-flus ma għandhom valur baxx ħafna għalhekk in-nies ma jriduhomx? Il-banek ma jużawx il-flus ma il-banek fuq livell tal-lokalitajiet u municipalitajiet peressu li huma indipendenti per eżempju pari pari ba. huma għandhom il-indipendenti u f'belt din l-aġenzija ma jiġrux wara il-krediti għaliex il-flus tantu marħas li bħala indipendenti mu ma qed jaqlaw xejn minnu u dan il-quantitative easing x'effett għandu fuq l-operazzjonalità eh, konkreta fl-ekonomija reali. It is true that uh, huwa veru illi rati ta' interess baxxi ħafna għal żmien twil iwaslu għal bżonn ta' modelli ta' negozju differenti. Jiena nifhem il-mistoqsija tiegħek il-modelli li kienu jeżistu kienu jibbażaw fuq fuq kriterji differenti fostom ir-rati ta' interessi issa eżempju r-rati ta' interess fl-Istati Uniti ilhom għal zero għal ħafna snin. Ma rajniex però kumpanijiet ta' assigurazzjoni li fallu fl-Istati Uniti. Għallek il-modell ta' negozju biddel sabiex jaffaċċja din dan it-tibdil. Naf li dan huwa kumpless u naf li sa ċertu punt iridu jaffaċċjaw ambjent regolatorju differenti fl-Ewropa, imma l-opinjoni tal-ECB u li għanna mandat u dan huwa li naslu għal priceability skont għan. Jekk aħna u dan l-għan, skont il-mandat is-sitwazzjoni ekonomika ser titjieb ir-rati ta' il interess interessa jallew u kumpaniji pal dak tal-pensjoni li jissofru palissa sej tejbu situazzjoni tagħhom. Jekk aħna niblu l-politika monetarja meħabba tħassib ta' dawn il-kategoriji, fl-aħħar mill-aħħar ser se nkunu qegħdin imorru kontra l-interess tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li dan kien dialogu komunitarju interessanti ħafna. Nixtiequ mikrofon għal-kellim. Il-dialogu li mis se jsir fl-ewwel wieħed fil-21 ta' Ġunju. Grazzi, Sur Draghi. Pablo. Eh, ¿Tú has So we will, we will move on to the next item of Mela naddu għal punt li mis fuq l-agenda, l-punti 5, 6 u 7 il-diskussjoni tal-emendi tal-kwittanza tal-2014 tal-EBA l-Autorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u Pensjonijiet tax-xogħol u l-Autorità Ewropea tat-Titli u tas-Swieq l-ESMA. Peress li l-ħin qiegħed jafas se nkun stret ħafna bil-ħin issa nagħti l-mikrofonu lir-rapporter. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kontent illi mux se jkolli immexxi il-bqija tal-laqa issa li għaw xaħat illi ħad li posti. Jiena nista' nitkellem fil-qosor aħna l-abbozzi tagħna diġà tiegħi diġà diskutejnihom, ippreżentajthom diġà, essenzjalment dawn huma il-ftit punti illi xtaqt insemmi naħseb illi il- il-kontabilità me tlet aġenziji saret sew madana kollu jena irrit nikkummenta fuq il-prioritajiet fuq l-aġenziji il-kwistjoni tal proporzjonalità u trasparenza fil-mod kif jaħdmu. Umbat il-kwistjoni tal-finanzjament, 31 emenda għal-LBA, 30 għall-ESMA u l ajopa U eh, nishtiq nir-ringrazzja l-kollegi kolla illi kienu voluti f'din il-ħidma. Il-maġġoranza tal-emendi jimxu fil-istess direzzjoni bħal dak li fil-fatina ktibt fil-rapport tiegħi u sejjajnu biex intejbu il-rapport għalek mu biex il-ħsib tijaj illi Eh, niprezenta xi emendi ta' kompromess kbar għaliex kien hemm ħafna konsensus bejn il-gruppi. U flimkien mal-relatur u il-shadow rapporters kien hemm konsensus hemm biżejjed linjament fil-fema tiegħi u naħseb li se niksbu ir-riżultat mixtieq huwa importanti illi nirrispettaw il-xol illi għamlu li jessejz irrid ikun ċar fil-budget illi dawn jistgħu jagħmlu xogħolhom sew, imma biss ix-xogħol illi għandhom mandat li jagħmlu u m'għandhomx eh, jagħmlu xogħol kif ġiġi illi mhux parti mill-mandat tagħhom dan huwa essenzjali, il-mandat tagħhom iridu jirrispettawħ. huwa mandat li joħroġ mill-leġislazzjoni speċifika u mhux mir-regolamenti illi taħtom eh, eh, twaqfu dawn l-aġenziji. Mbagħad il-proporzjonalità hija importanti ħafna wkoll aħna għażilna illi insegwu approċċ bbażat fuq ir-riskju il-modelli tan-negozju ma mandomx Eh, tant bżon tant tant kontroll jekk ma jkunux ibbażati fuq ir-riskju għalhekk il-proporzjonalità għandha doppja, hija doppja eh, l-aġenziji jew l-awtoritajiet iridu jkunu il-trasparenti minn dak li rajna f'dan l-aħħar snin eh, juri illi hemm lokal titjib u ma jgħidu li ma jistawx jgħidu wis għaliex irridu jirrikorru għant il-bord u mbagħad jgħidu ma jistawx ibidlu l-affarijiet għax il-bord u diġà approvo U dana mhux mod aċċettabbli ta' kif jaħdmu dwar il-modell ta' finanzjament u l-iżviluppi tiegħu naħseb li hemm lokal aktar diskussjoni. Aħna ma nistawx illi nħallu illi dan isir eh, fuq l-ispallejn tal-kontribwent tat-taxxa Ewropew hemm bżonn ta' xi arranġament finanzjarju imħallat hemm dawk illi jaħdmu b'sistema ta' miżati dana ma jnaqqas l-ispejjeż imma jżidhom għalhekk hemm bżonn ta' pożizzjoni iktar bilanċjata li ma tkunx kontraproducenti. Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha li res u emendi fuq dawn il-kwittanzi u jiena ħerqan issa li nisma il-kontributi tagħkom minn dak li rajt fl-emendi. Nista' ngħid li ħafna minnhom nista' nappoġġhom xi xuħut jew ftit minnhom illi huma daqxejn irrilevanti imma sa rridu naraw se jiddeċiedi il-komitat fl-erf tiegħu u nittama illi il-komitat tal-kontroll budgetarju mhux se jinjora dak illi najdu aħna imma se jqis ukoll l-arfin espert tagħna għaliex wara kollox aħna l-esperti f'dan il-qasam. Tajjeb, melissa nibdew bil-Shadow Rapporters, l-Onorevoli Ludwigsen. Grazzi ħafna, President, jina nishtiq nibda billi najt li il-proċess meċa tajjeb, l-abbozz tal-bidu kien tajjeb ħafna u naħseb l-opinjoni tista' tkun tajba ħafna meta tiġi finalizzata. Naħseb illi l-koll naqblu illi l auditori għandhom rwol importanti ħafna xjaqdu fil-finalizzar tal-kodba tal u l-Ewpa naħseb illi għamlet bieċa xogħol tajba u koll għalek ma naħsibx illi hemm xi problemi kbar. fil lemendi li proponejt jena hemm xi ftit punti illi nixtieq nsemmijom mill-2011 il-għaw Din hija entità supervizorja illi kellha risorsi limitati ħafna u jiena naħseb illi ir risorsi irridu jiżdiedu biex jikorrispondu mat twessieħ tal-mandat. Jiena naħseb illi hemm bżonn li dawn l-aġenziji ikollhom il risorsi meħtieġa biex jagħmlu xogħolhom. Iva, wieħed irid innaqqas il-ħela u jirrazzjonalizza imma ma nistgħux innaqsu r risorsi Umbat il-mandat ukoll hemm bżon illi jiġi eh, iċċarat l-autorità għandha iva segwi l-mandat tagħha ma fl-istess ħin hemm bżonn li nisħu illi trid tilħaq l-għanijiet tagħha l-autorità trid tkun attiva autorità illi tista' tieħu responsabilità għal żamma ta' stabilità finanzjarja. It-tielet net iż-żmien li hemm bżonn biex l-awtorità tistudja mudell finanzjarju u kollu importanti il-Komissjoni se tippreżenta xi proposti u l-Komissjoni trid tkun ċara ħafna dwar ir-rispons. Naħseb biex xogħol huwa kollu promettenti u l-proċess miexi fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna għal-nom tal-grupp tal-ECR. nisimaw Mr. Lunes. Grazzi, jiena nista nitkellem fil-qosor ħafna li naħseb l-elementi li ressaqtien eh, umma ċari il-grupp tal-ICR irrit li l-kontroll jibqa fidejn l-autoritajiet kompetenti nazjonali, ġifiri aħna ma nixtiqux illi kunem emendi li jimminaw jew idajfu dan il-kontroll, indunajna li ħafna minn emendi li tres u ridu illi ċaraw il-mandat stret tal-ESAs, aħna l-estilli nappoġġaw emendi ta' dan il-tip, un-bat fl-ħarnet, passoltu aħna ma nemnux illi jekk aħna nkomplu dejjem nżidu r-riżorsi dawn l-aġenziji se jsiru iktar uh, effiċjenti għalhekk ir-riżorsi jridu jkunu distribwiti mill-ġdid skont il-bżonn aħna għana li nkomplu naħdmu fuq dan il-rapport fuq dan il-rapport mal-relatur u shadow rapporters u kol fuq dawn it-tlet opinjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Luns, Sur Torvalds għannom tal-grupp għalde. Mux iħataw? Grazzi. Jiena se nitkellem għannom ta' Neil Torvalds illi ma setax jattendi il-laqa tal-lum. Is-sur Torvalds huwa soddisfatt ħafna bil-proposta li għandna dimna ir-rapporter fil-ferma tiegħu eh, offra test bilanċat u raġonevoli ħafna. Neil Torvalds iħoss li ħafna jew biċċa kbira tal-punti ewlenin huma koperti Um, batem il-paragrafu 7 bat linja budgetarja indipendenti hija proposta għaqlija li tista tagħmel l-arranġamenti ta' finanzjament iktar ċari mill-li llum. Meta inħarsu lejn xi mill-emendi, il sur Torvalds qed eh, jara illi forsi xadaw rapporters għadba għallum xi ftit xogħol kif eh, għal bil-raġun it-test tal-rapporter il-koll rridu niftakru illi l-Parlament Ewropew kien dak li xpruna il-ħolqien ta' eh, sistema ġdida Ewropea għal supervizjoni finanzjarja u aħna rridu nibqaw impenjati għal din il-ħidma rridu niskuraw li l-autoritajiet u koll li kollom bizzejiet rizorsi umani u rizorsi finanzjarji biex jamlu xolom. Għalek rridu nkunu raġonevoli u ma naqawx fin-nasba li nitolbu li naqsu il-numru ta' uffiċjali li jaħdmu fl-aġenziji. Madana kollu naħseb li għanna il-possibilità li konna rizultat ta' ħari pozittiv ħafna u Sir Tolva ħarqan li kompli kopera ma' rapporter u shadow rapporters. Grazzi issa għannom tal-gwe ix-shadow rapporter mux qed naraħ Sur Viegas jixtieq jgħid xi ħaġa? Le? Tajjeb għal grupp tal-ħodor is-Sur Ekut. Grazzi. Jiena wkoll nista' nitkellem fil-qosor għaliex kif qal is-Sur Seba naħseb illi eh, konverġenza qawwija fuq dawn il-tlet rapporti li jek taraw l-emendi li ressaqna aħna, aħna iffokajna fuq aktar trasparenza Fu il-kxif tal-laqat li kollom mal-partijiet konċernati, aħna tlabna li jiran s-sira l-BA u forsi l-Aġenziji l-oħrajn jistaw jamlu l-istess u anki biex ikunu iktar ċari dwar il-metodoloġiji li jużaw għall-standards tekniċi għaliex eh, ħafna drabi dawn ma tantx ikunu trasparenti u tisħiħ ta' trasparenza f'dan ir-rigward tkun xi ħaġa ta' ġid. Mbagħad forsi xi ftit kwistjonijiet dwar l-emendi mill-CR għaliex mill-lider il-CR wara il-kriżi fejn aħna bdejna b'dawn l-autoritajiet u aġenzijiet ta' supervizjoni li CR kien diġa qed jgħid illi nista' jkunna inqas u wieħed forsi jista' jimmaġina li sur Lunes huwa Olandis din il-Kamra u mhux jien imma minn li qed nifhem jiena minn dawn l-emendi din din jajdu illi eh, l-CR ma jifimx eżattament l-importanza ta' dan ix-xogħol supervizorju li qed isir issa forsi għat rridu nkomplu niddiskutu imma naħseb illi mixin il-qoddim un bat naraw jekk fimtom xħazin l-emendi li press u li sijar, ma nafx. Grazzi ħafna. Issa għal-grupp tal-EFDD jider li mawħat. Mela issa għan-nom tal-grupp tal-INF nati l-mikrofonu l-Sinjura Kappel. Grazzi ħafna, President jiena nista naqbel u nżid mal-feedback pozittiv li taw il-kellima ta' qabli il-rapporti jgħatu opinjoni pjuttost pozittiva minnaħa tal-awdituri għabbażi tal-prinċipju ta' proporzjonalità kif għal il-rapporter hemm bżonn ta' approċċ bbażat fuq ir-riskju u rridu niddifferenzjaw bejn id-daqs tal-istituzzjonijiet li qed jiġu evalwati u analizzati imma għandna bżonn ta' verifiki li kunu ċari u li indirizzaw il-komplessità kifinu xira u mux u aktar komplessità un-bat trasparenza importanti ħafna. Naħseb il-kol naqblu li trasparenza hija essenzjali. U rridu u kol nużaw l-arfin esperti li għanna f'dan il-parlament. bat fuq il-finanzjament l-autoritajiet, għandhom bżon jirrispettaw u jisegu il-mandat li natalom u mhux e, jiġu mġela li jagħmlu attivitajiet oħrajn, l-awtoritajiet iridu jagħmlu xogħolhom u jekk huma jagħmlu sew naħseb illi għanna naqilbu għal sistema fejn ikun informata e, finanzjament imħallat tal-budget. Il-budget irrit ikun biżejjed biex ix-xogħol ta' supervizjoni tant importanti jkun jista' jsir imma mill-lider ir rizorsi tagħhom qegħdin jitnaqsu il-ħin kollu. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm xi sistema ta' finanzjament imħallat u r-rapporter għandu l-appoġġ sħiħ tiegħi fuq dan il-punt. Ma nafx hekk xaħat li jishtiq jitkellem taħt catch tiegħi, jekk le nerġa' nati il-mikrofonu lis-Sur Weber. Iva, grazzi ħafna. Jena qed nieħu gost nara li hawn appoġġ qawwi hawnhekk fil-Kamra u naħseb li l-ġimgħa d nkun nista' ngħaddu għal-vot u fil-ġranet li baqa' nista nkompli niddiskuti ma'kom imma naħseb li qbadna triq it-tajba għandna appoġġ qawwi u għal dan nir-ingrazzjakom. Em xie ftit id-dajat li jiena assolutament ma nistax nappoġġhom. jena provide kem jista' jkun inkludi l-opinjonijiet tal-gruppi kollha però hemm xi divergenzi. Il-punt huwa dan meta aħna nippruvaw nappoġġaw affarijiet illi ma jkunux parti mill-mandat jiena ma nistax nappoġġaw għaliex hawnhekk qegħdin biex nagħmlu kwittanza u mhux biex naħorġu proposti għal ġejjieni aħna maħniex qegħdin nirrevedu il regolamenti eh, bażiċi li dak hemm lok li jsir imma mhux hawn. Tajjeb Marcus, grazzi ħafna edin tart sfortunatament u issa naddu malaj malajr għal punt li mis le Qabel ma naddu għal punt li mis ninformakom illi il-vot fil-Komitat Ekon se jsir fit-22 u 23 ta' frar u fil-Komitat eh, Mexxej se jsir fit-23 ta' Marzu u fil-plenarja il-vot se jsir fit-tieni plenarja ta' April. Tajjeb mela fuq dak l-ewwel punt għalaqna u issa naddu għal punt li fuq l-aġenda ġifiri il-prospektus illi jiġi eh, moti l-pubbliku meta jinfetħu il- jiġu offruti l-pubbliku jew inkella jiġu jibdew ikunu innegozjati. Grazzi ħafna, President u kollegi, Iva kifat inti Din hija proposta importanti ħafna l-ewwel proposta konkreta li ħarġet mill-pjantazzjoni ta' l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital tal-Kummissjoni. Meta naraw il-proposta, naraw li il-proposta hija abbozzata tajjeb, iva se jkun hemm lok għal emendi min-naħa tiegħi u l-kollegi ma biex infakkarkom x'inhuwa l ta' din il-proposta. Naħseb lan prinċipali huwa illi l-investitur ikun imħares aħjar jiena ġibt miegħi hawnhekk prospectus eh, ma naħsibx li investitur normali jista jaqra xi 4-5 jew 600 paġna tal-prospektus għalhekk jekk aħna verament irridu nħarsu iktar lill investituri irridu nissemplifikaw il-proċeduri u il-kontenut ta' prospektus dana sabiex imbagħad innaqsu l-ispejjeż ta' finanzjament tal-kumpaniji b'mod partikolari għal kumpaniji żaru medji dan se jkun importanti jekk aħna rridu nkunu iktar attivi fis-swieq tal-kapital. Prospektus medju jiswa bejn 700.000 miljon miljun euro biex wieħed jippubblika ħallek naħseb illi għal ħafna kumpaniji fis-suq Ewropew eh, ħadd minnhom ma jiflaħ għalih Eh, jekk namlu dan, il-kumpaniji staw jikbru iktar nistaw nejnu l-kumpaniji illi għandhom eh, kapitalizzazzjoni tastu imnaqsa u element tajjeb ħafna ta' din il-proposta konverġenza madwar l-Istati membri biex jappoġġaw l-Unjoni tas swieq tal-Kapital, element importanti ħafna ta' din il-proposta biex nizguraw illi konna Su wieħed ġenwin għas-suq tal-kapital, mhux l-istati membri jiddeċidu huma li imma jkollna suq tal-kapital integrat madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Il-proposta kifat fija ħafna elementi tajbin, l-ewwel waħda illi irrid insemmija li dan huwa regolament u mhux direttiva jneħħel ix-xkiel għad ħaddiem tajjeb tas-suq intern għal titli hemm ukoll limitu minimu li taħtu il-kumpaniji jistaw joħorġu prospektu sa' 10 miljoni dan dan il-limitu forsi sa' 10 miljoni jew iktar ikun il-prospektu tal-Unjoni Ewropea kollu kemmu bejn 5 u 10 miljoni l-istati membri għandhom marġni ta' manuvru għandhom sistema Eh, li għandha reġim eh, ħafif ħafna u mbagħad taħt il-500,000 wieħed iqis ukoll pereżempju l-crowdfunding, eċċetera. Mbagħad l-introduzzjoni tista' tagħti lill-investituri ehm, informazzjoni iktar ċara u fil-qosor l u kollhom reġim iktar proporzjonali, un hemm reġim differenti għal dawk li joħorġu it-titli ta' spess sabiex huma jkollhom eh, iktar aċċess għas-swieq tal-kapital. Hemm elementi oħrajn għad-diskussjoni jiena ħassef dwar kif din il-proposta nistgħu niżguraw li jkun hemm konverġenza bejn l-istati membri, konverġenza fuq ir-regoli tal-limiti minimi sabiex il-kumpaniji jkun jistaw jiċaqalqu fis-suq intern u jiksbu l-kapital hemm kumpaniji li għandhom limitu ta' 500,000 miljun miljun u nofs tnejn u hemm bżonn ta' prospectus kbir. Mbagħad kultant hemm reġim iktar ħafif imma diffiċli li wieħed jara l-istati membri f'liema direzzjoni mixin. Għallek jiena nappella l Parlament u l-Konsil biex niftakru fil-filosofija ta' suq ta' l-Unjoni ta' s tal-Kapitali kun ta' sew integrat. Mbagħad irridu naraw li jkun hemm ukoll konverġenza tal-awtoritajiet kompetenti u l-proċeduri li ħadmu llum hemm divergenzi kbar fil-proċeduri li jintużaw fl-istati membri differenti, kultant huwa għalġi ġid tal-kumpaniji u l-investituri imma ħafna drabi kun uh, imur kontra li l-kumpaniji żgħar u l-investituri u jżommhom milli u lejn is su għalhekk irridu niddiskutu dwar kif dawn il-proċeduri l-approvazzjoni tal-prospectuses, etc. qed isir. Umbat fuq l-SMEs u l-Unjoni tal-Kapital aħna rridu illi l-SMEs jitħlu f'dan is-swieq u rridu illi intejbu l-aċċess li kollom huma għal kapital u mbagħad mill-proposta li għamlet il-Kummissjoni fuq l-artiklu 15 dwar kif għandu jkun dan ir-reġim aktar ħafif. Għanna nsaħħu l-flessibilità għal ħruġ sekondarju fuq l-artiklu 14 u dokumenta reġistrazzjoni universali fl-artiklu 9. Unbad biex nkomplu nħarsu l-investituri naħseb illi għanna nibdew naħsbu dwar xtip ta' informazzjoni għandhom son l-investituri bl-imnut u kif urejtkom il-prospektus hawnhekk kif qed taraw huwa oħxon wis, tqil wis nixtieq li niddiskuti ma' shadow rapporteurs u hawnhekk ma' konflan il-kumitat u għallu ewwel il ir-responsabilità tal-pajjiż ser is-sistema li qiegħda tiġi proposta bħalissa mhix se taħdem. Irridu naraw kif l-investituri kumpaniji barranin jistgħu jidħlu fis-swieq tagħna, pereżempju t-neħija tal-eżenzjoni eh, tal-bonds ehm, lil minn għandu jżid il-flessibilità f'dak is-suq qed naraw ukoll li hemm ħafna qatti delegati, ħafna affarijiet qed jitħallew għat-tieni livell bħalissa qed niddiskutu mal-Kummissjoni ma' partijiet il-konċernati oħrajn biex naraw kif dawn il-miżuri ta' tieni livell se jkunu imma din hija xi ħaġa li jridu nikkonsidrawha forsi noħorġu xerti elementi mill-tieni livell sal u fl-ewwel livell sabiex inkomplu nissimplifikaw ir-regolament fuq il-prospectus. Mbagħad importanti ħafna għas-swieq irridu niżguraw li jkun hemm kalendarju l-implementazzjoni li jkun fattibbli u ċara s-swieq. Ġifri għad baqa ħafna xissir, s-saħar għan nisma l-kommenti ta'kom u kontribut ta'kom għal din id-diskussjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Filip. Grazzi. Jena nilqa din il-proposta tal-Kommissjoni huwa għodda importanti biex natu spinta l-iswiq tal-kapital tal-Ewropew u biex kunem ejjun ta' finanzjament differenti naqbel mal-Komissjoni illi għanna natu aċċess għal finanzjament l smis permezz ta' sbiq tal-kapital minħabba l wol importanti tal-SMIs fl-ekonomija tagħna, nemmen li dinja element importanti tal-proposta għanna nizguraw li regolament il-ġdid bil-verità se jisemplifika l-ħajja l-SMIs, għallek jina naqbel li għandu jkonna eh, reġim semplifikat u kif għal rapporter naħseb għanna raraw jekk il-bilanċ bejn il-regolament tal level 1 u level 2 u xxira jew inkella nix ndaħlu ċerti elementi mill tieni level għal l-ewwel level. Mbagħad ir-rekwiżiti għal prospektus simplifikat u hemm imma rridu wkoll inqisu l-informazzjoni li tingħata lill-investituri għandha tkun kompluta u ċara għalhekk il-da iva rridu nissemplifikaw imma mhux għaskapitu tal-kwalità tal-informazzjoni. tal kwalità tal informazzjoni u tal-kwalità tagħha. Naħseb illi huwa raġonevoli illi eh, min qed joħroġ it-titli jevalwa r-riskji tagħhom imma hemm lok ukoll illi ma jkollniex approċċ with formalistiku issa ftit punti li se nagħti iktar attenzjoni lilhom fl appost tar-rapport, pereżempju l-effetti kollaterali tal-distinzjoni għal swieq bil-ingrossa u forsi għatem lok illi aħna nfittxu metodi alternativi u eh, miżuri ta' mitigazzjoni. Naħseb hemm bżonn ta' iktar kjarifika ċerti aspetti ta' supervizjoni rridu nirveduhom il-perjodu ta' grandfathering u implementazzjoni irid jiġi adattat u kif għal ir-rapporter il-responsabilità tal-rappresentant legali tal-pajis terz. Mrs. Gill. Is-signora Dilista, grazzi, President. Staqt, nirrepeti dak li tiġant għal fil-fat, il-proposta ta' prospektu sija importanti ħafna bħala parti mis cmu li għamlu l-ekonomija nqas dipendenti fuq il-finanzjament mill-banek u toħloq minn flok iktar kultura ta' ekwita. Eh, fl-Unjoni u ekwitaw dej fl-Unjoni Ewropea l prestazzjoni tajb reġim ta' prestazzjoni li jaħdem tajjeb ħa iwassal għal suq kapitali aħjar imma bżna bżon ta' bilanċ nagħmlu aktar faċli li u wkoll biex u prospektus effettiv. Minn banda il banda l-oħra kruċjali wkoll li jkollna strumenti li l-investituri jistgħu jafdaw u li ħares l-interess tagħhom nemmen li proposta ta' kummissjoni għal pass direzzjoni it-tajba nil il mod partikolari l-element digitalizzazzjoni. Emma osma ferro fejn bżon ta' iktar diskussjoni u deliberazzjonijiet qabel ma nilħu tassew il-miri tagħna. Naħseb li maġġoranza ta' nies fil-fatt jirrikonoxxu l-fatt li l-prospektus huwa kruċjali sabiex l-investituri jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati aħjar nemmen li proposta fuq il reġistrazzjoni universali hija wkoll pass importanti ħafna il qoddim Malar malar fuq xi dettalji oħrajn naħseb li l-eżenzjoni u il-limiti minimi għadha ma ġiġ deċiż x'inhu l-aqwa livell u dak li qed jiġi propost jew inkella jekk għandniex ikollna xi ħaġa iktar flessibbli minn dak li qed jiġi propost mill-Kummissjoni fuq il-kontenut tal-prospektus. Naħseb l-importanti ħafna li dana ma narawx bħala xi ħaġa biex infajfru ta' ċertu punt biex nadu responsabilta ħattijħor. U hemm ħafna affarijiet li kumpaniji forsi ma u xejdu meta jkunu kumpaniji globali, imma bżonn ta' bilanċu l-iktar element kruċjali huwa illi ħajkun hemm ħames fatturi ta' riskju. Ħafna nies li tkellimt magħhom jien għallunna li danna ħajkun pjuttost diffiċli u hemm bżonn li dawn il-kategoriji jkunu definiti aħjar minix qed ngħid li għandu jkun hemm iżjed sempliċiment qed ngħid li għandu jkun hemm definizzjoni aqwa. għaluli li wkoll li limiti ta' 150 ruħ jaf ukoll tiġi bżonn riviżjoni. Imbagħad, la kwistjoni tiġaw ma' l-emittenti diġa huma taħt l-obbligu ta' disclosures sħiħa hemm bżonn naraw li ħaġa pożittiva, hemm bżonn naċċertaw illi l-informazzjoni materjali kollha fil-prospekt tkun tassew disponibli tassew ikun hemm informazzjoni sħiħa. Naħseb l-importanti wkoll naraw eżattament meta ħajoħroġ dan il-prospektu sa narataw li ħafna ta' falliment fl-Unjoni Ewropea 50% fil-fatt hija irrata ta' falliment ta' prospectuses li ma jieħux lan tagħhom għalhekk importanti naraw kif nistgħu nizguraw li jkun hemm rata ta' falliment iktar baxxa. Naħseb li perjodu blackout huwa wieħed minn daw is-suġġetti li jridu nindirizzaw baktar kif fatt ukoll nappoġġaw ukoll il-reġistrazzjoni id dokument ta' reġistrazzjoni fil-fatt għax l-idea illi naqsmu prospektus fil- partijiet differenti ta' reġistrazzjoni jaf joffri possibilità interessanti ta' kif nistgħu navvanzaw għalhekk hemm aspetti pożittivi u naħseb li ħaġa tajba issa illi naħdmu kol flimkien ma' rapporters u shadows sabiex naraw kif nistgħu innaqsu l-ostakli għadħul fissu specialment għal-SMI, sax naħseb li għalina l-koll din hija ħaġa li għandha tinata priorità. Hemm ovvjament kwistjoni ta' supervizjoni u kontroll si tip ta' prospektus. Ħafna affarijiet li hemm bżonn indirizzaw, però naħseb illi hemm bżonn noqogħdu attenti li dan ma narawx biss bħala xi xi ħaġa illi wassalna biex inwet u l-ħolm kollu sana fiħdan il-jamju dinamu wix il-kas u Is-swieq kapitali Ewropej varjaw ħafna bejnietom ma jistax ikonna soluzzjoni waħda li tapplika għal kollox hemm bżonn naraw x'inhuma l-elementi differenti prospectus kollha differenti għal akwità dejn għal ċertu prodotti li jkunu for structure jiġifieri hemm ħafna affarijiet illi rridu inqisu bżon il nibdlu u koll il-mentalità tal-SMIs u dan id-dokument qed jaħdem biex iħeġġiġhom jibdlu l-mod kif jaħdmu jġibu ruħam ġifiri issa kif qatt jiġu naħdmu flimkien ma' rapporters u shadows iva. Fil-fatt qed nara li ħafna minnkom qed issemmu kemm huwa importanti l-wol tal-SMIs f'dan ir-rapport fil sem CR il-kellima li mess. Grazzi ħafna. U jiena ninsab tassew kuntenta bix-xogħol illi sar fuq dana il-prospektus naħseb li hija proposta eċċellenti. Għanna bżonn ta' unjoni ta' kap suq kapitali aħjar u suq kapitali fl-Ewropa li kun aktar b'saħħtu dan huwa suġġett li suppost il-koll qegħdin naħdmu fuqu Naħseb li hemm bżonn imma xi tisjib ulterjuri. L-iktar ħaġa importanti hi li ma ninsewx illi aħna suppost qegħdin inħeġġu li jkun hemm iktar aċċess tas kapitali u iktar kemma ħajs sulna flus il-prospektus inqasħa iħalli profitt ta' kumpanija li qed tipprova mbagħad ovvjament għamil liħ. Ġi ħaġa li jdu nżommuha f'moħħna din. Issa, għandi xi suġġerimenti fuq artiklu 1.3 d u 2b. il bisi minimi għal-fajdżar jina nishtiq li dana jimbidel. Tajab li kolna limitu minimu fiss ħames il-limitu minimu eh, fiss ta' 50 miljon euro naħseb ikun aħjar kieku dana jimbidel. għax inkella ħan nispiċċaw f'kompetizzjoni bejnietna dwar li ma' pajjiż ikollu l-iktar regolamentazzjoni dwar il-limitu massimu mbagħad hemmhekk għandu bżonn ta' biżejjed l-okta minuvra għal leġislaturi. Għax huma għandhom ikunu fl-aqwa pożizzjoni sabiex jipprovdu protezzjoni l-investituri. 3-2 A għanna dispozizjonijiet hawnhekk dwar is-suq nazzjonali. Jekk aħna rridu li nżommu f'moħħna dejjem is-suq Ewropew, Unajdu għarak ikollok bis-sena oħra fis-stat membru, per eżempju, Dina ma naħsibx li ħati favorixxi s-swieq kapitali Ewropej, ġifir din id-dispożizzjoni nistgħu naħuha kompletament. Wieħed tlieta B qed jgħid li dana ma japplikax għal offerti nazzjonali u għal numru żgħar ta' investituri hawnhekk fil-fatt ta' limitazzjoni ta' 50 investitura kull stat membru, nek għadin nitkellmu dwar is-suq kapitali Ewropew. Iġifieri. Memx fejn nitkellmu dwar in-numru speċifiku għal kull pajjiż imma nagħtu ċifra l-Ewropa kollha kemm pereżempju 200. Nasab li għanna nemnu aktar fina nfusna iddu nemnu li aħna kapaċi illi nitrattaw xi aspetti fil-leġizlazzjoni eh, primarja nfissa mhux nirrelegawhom għal din leġizlazzjoni tat-tieni kategorija. Għal offerti kbar naħseb li nistgħu il xi wħud mir-rekwiżiti li qegħdin insemma qed nitkellmu dwar is-70% li huwa kwistjoni ta' segwitu. Naħseb hawnhekk nistgħu innaqsu l-ispejjeż hemm regola wkoll għal pajjiżi terzi wkoll qegħdin nitolbu daw il-pajjiżi li jkollhom l-missuri dal pajjiżi biex ikollhom rappreżentanzi. Huma biss imma li ħajkollhom jinnominaw dawn ir-rappreżentanti naħseb hija diskriminazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma nistax nifhem għalfejn eh, għazin nitolbu dan. Grazzi ħafna fisem għuħe issu virgas. Mela jina sempliciment xtaqt namel xifti kummenti fuq livell aktar ġenerali. Għedin nitkelmu għonek dwar informazzjoni sħiħa imma għad nitkellmu wkoll dwar is-simplifikazzjoni u għalhekk onestament għandi xi tħassib dak li jiġri fil-verità huwa li nippruvaw nissimplifikaw xi ħaġa illi hija minna nfisha komplessa u mhux dejjem possibbli li wieħed jissimplifika sew kif jixtieq. Hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar qafas fittizju fej għandek iċ-ċittadini bil- tfaddil tagħhom li qegħdin ifittxu fond, ġifiri immaġina ċittadin eh, jisuq qed imur is-supermarket u l prodott minn fuq xkaffa, ma laffajt mu mhumiex daqshekk sempliċi. Inti hawnhekk fil-verità għandek investituri kbar istituzzjonali li għandhom l instrumenti neċessarji u l-ħaddiema sabiex janalizzawhom kif suppost dawn l-investimenti. U dawk huma l-investituri il-gbar m'għandix biss nata informazzjoni parzjali mill-emittent. Iġifiri, l-affarijiet iddu jmorru anki li l-in minn informazzjoni sempliċi. Xejn mu faċli li wieħed jissimplifika affarijiet komplessi bħal dan u rridu noqogħdu attenti ħafna lura b'dawn is-simplifikazzjonijiet kollha. Għandi xi dubju wkoll dwar l-idea tal-Unjoni tal-Swieq Kapitali. Aħna bażikament hawnhekk qegħdin nippruvaw nikkopjaw dak li qegħdin jagħmlu fl-Istati Uniti imma s-swieq kapitali huma ħafna aktar importanti għalihom milli għalina għas-sempliċi raġuni li r-realtà tagħhom hija differenti ħafna minn tagħna aħna fl-Unjoni Ewropea għandna ħafna diversità illi minna nfissa twassal għal diversità kulturali, soċjali. Issa li tipprova taħloq di leġizlazzjoni, tipprova taħloq xi ħaġa kompletament ġdida, illi ma tirriflettix ir-realtà tagħna onestament ma nħossi li hija xi daqshekk tajba. L-informazzjoni, l-informazzjoni tkun omogenja, t tkun standardizzata u m'għandniex għalhekk inċedu attentazzjoni tentazzjoni li namlu kollox l-aktar sempliċi possibli. Hawnhekk aħna suppost għandna naħdmu sabiex nilħu l-aqwa riżultati li nistaw nħu grazzi ħafna sur Berga s'issa, il reprezentant tal-ħodor mhux hawnhekk. Iva, ħan itkellem jena fi sem il-ħodor, sur President minn flok, aħna mod ġenerali favur lan ta' proposta ġifiri li inneħħu eh, rekwiziti mhux ġustifikati biex eh, naqsu l-ispejjeż fis-swieq ta' sikurtajiet. Aħna nilqaw il-mira wkoll nissalvagwardjar u nsaħħu l-protezzjoni tal-investimenti billi nisimplifikaw is-samari tal-prospektus u nagħmluha faċli biex wieħed jaqra. Aħna fil-passat rajna avvenimenti li kellhom effett fuq iċ-ċittadini li investew fil- prodotti finanzjarji bħal per eżempju l-iskandlu ta' dawk li xtraw isħma minn banek spanjoli li taw informazzjoni zbaljata mbagħad inkorretta. Għalhekk importanti li nħarsu lill investituri sabiex ikun hemm opportunitajiet kumpaniji li jkollhom pożizzjoni iktar soda fis-sieq tas-sekurtajiet. Għalhekk aħna nasbu li l-wala l-lini tal-Parlament dan il-leġiżlazzjoni huwa li jaħdem sabiex tinsab il-bilanċ adattat għall-iktar bejn iktar regolamentazzjoni u għal protezzjoni aħjar għall investituri f'din ir-rigward allura hemm ċerti dispożizzjonijiet li nħossu li attualment għadhom mhumiex qegħdin naħarsu biżejjed l-investituri l għonet id-dritt li wieħed jirtira mill-offerta fil-każ li jingħata informazzjoni żbaljata fil-prospektus jew li jkun hemm informazzjoni addizzjonali tingħata biss wara li tiġi ċetta tal-offerta. Inħossu li din hija xi ħaġa li tiġi indirizzata limitu attwali ta' jumejn biex wieħed jeżerċita dan id-dritt huwa qasir wis u rajna wkoll fil-passat illi il-banek approfittaw minnu perjodu ta' dan it-tip. Ħaġa li niddubitaw minna huwa illi l-esenzjonijiet li hemm fuq il-limitu minimu ta' 10 miljun euro. Anki dak li qalet il-Kommissjoni qedni ħafna raġunijiet għalfejn immorru kontra dan is-suġġeriment u l-iktar ħaġa importanti għal kunem hemm bej kullħat kulħadd fl-Unjoni Ewropea inkluż l li jkun hemm fil-Capital Needs Market. Mbagħad ħaġa oħra naħseb li naħdmu sabiex naċċertaw li xar fuq il-prospectus isib tal-mod li danna jkun faċi biex wieħed jaqrah u jifmu u biex u ikun jaf eżattament xinu ma l-offerti u il regoli l-ġodda inklużi dawk li huma relatati mal-bejlin. Grazzi ħafna il-kolleg m'għandniex keġ Imma allura ngħaddi għal Sur mill-Kummissjoni. Grazzi. Mela, aħna il-kommenti li smajna kienu b'ma ġenerali pozittivi ħaġa li tqawilna qalbna u aħna ħaneħdu konsiderazzjoni suġġerimenti tagħkom lan fil-fatt iva kien li noħolqu prospektus li kun fit for purpose għas sitwazzjonijiet partikolari ġifiri prospektus għall smes prospektus għall emittenti eh, sekondarji biex nindirizzaw eh, sitwazzjoni partikolari li eh, kumpaniji jisibu ruhom fija kwalunkwa proposti sabiex inkomplu nirfinaw hawnhekk ħajjiġu evalwati wkoll u meqjusa attenzjoni. fuq il-kwistjoni tal-limitu minimu naħseb l-10 miljuni huwa fil-fatt kompromess raġonevoli biex ikollok flessibilità fuq is-swieq kapitali nazzjonali mill-banda l-oħra jkollok prospektus Ewropew integrat. Jiena naħseb illi dana il-limitu huwa fil-fatt ibbażat fuq l evalwazzjoni ta' impatt mod ġenerali, però aħna lessi li nikkonsidraw is-suġġerimenti tagħkom sabiex ikollna wkoll prospektus imfassal apposta kull kumpanija u ċirkostanzi propja tagħha. Grazzi ħafna il-Kummissjoni naddi kelma issa il-kelma rapporter. Grazzi President, grazzi kollegi tal-li tajtuna l-ewwel reazzjoni tagħkom u naħseb li fuq ħafna minn dawn il-punti aħna identifikajna Eh, punti b'mod simili mill-gruppi politiċi kollha se nittamaw li mhux tal-isibna problemi jirna xi nasibu wkoll is-soluzzjoni għalihom. Dan jista' jsir però biss b'kooperazzjoni smajt b'attenzjoni suġġerimenti tagħkom naħseb li għandna bżonn ta' approċċ bilanċjat bejn il-protezzjoni tal-investitur sabiex nattiraw l-investitur u naħseb li l-Unjoni ta' Kapitali ħajkolla rwol importanti aktar fil-ġejjini għamel il-sistema finanzjarja u sana wkoll aktar stabli jak dan is-sina sepp daħal element importanti ma tal-Unjoni ta' Kapitali minn se solvi problemi kollha tagħna ovvjament med battenzer dawk minnkom li għattu li għandna bżonn ta' iktar indiskussjoni dwar il-protezzjoni tal-investitur iżda għal darba ma naħsibx illi dan huwa laqwa mod kif għandu jsir. Aħna rridu li l-investituri jirċivu l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn sabiex jieħdu d-deċiżjoni tagħhom xejn iżjed xejn inqas. Aħna ħankomplu naħdmu issa fil ġemati li ġejjin u noħorġu nittama' b'leġiżlazzjoni li tkun tajba kemm għall-investituri kif ukoll għall-kumpaniji. Grazzi ħafna. Issa il- kasilazzjoni ta' dan il rapport ħajġi ħasir fit-2 ta' April l-iskadenza għal emendi ħatkun il-19 ta' april id-dibattit ta' konsiderazzjoni tal-emendi ħassir fit-23 ta' Mejju u l-votazzjoni fil-Komitat sekon hija maħsuba 13 ta' Ġunju, ovvjament. minix ma sax data għata l-votazzjoni fil-plenarja ma kienem min qed jgħid illi l-aħjar li jsir malajr kemm jista' jkun dan. Mela nista' nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda u ngħaddu issa għal punt li miss il-votazzjoni. Imma jidirli li ġej il-President u għal ħaq jixtieq li jmexxi l-votazzjoni ju, jiġifieri nistanna sa kemm issib postu. Grazzi.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 So before we go to the vote... Uh, Qabel nadu l-votazzjoni għanna xie aħbarijiet. il ġimgħa parlamentari Ewropea bħalma forsi intom tafu dan disessi fis 16 u 17 ta' frar bil-rappresentanti mill-parlamenti nazjonali se jkun ehm, laqa da mit tlieta sa' 6 l-ewwel laqa BEPS u t-tieni laqa fuq l-istat tal-Unjoni Bankarja. Jiena ninkoraġġixxi lill membri sabiex jieħdu sem f'din il-laqa għax dan se jippermettilna li naddu opinjoni tagħna fuq dan is-suġġett. Anke fuq il-Fiscal Compact artiklu 13 sessina l-erba l-iskambju ta' informazzjoni mal kummissjoni se ssir fl-17 ta' frar mill-5 sa' 7 ta' un mbagħad għandna rakkomandazzjonijiet u id-deċiżjonijiet mill-aħħar laqa tal-koordinaturi għandna il-nominazzjonijiet li imiss Markus Ferber u Nimi Sigber minn Alde u l-IPP għandhom ukoll rapport ta' kompetizzjoni, il-SND il-DPP ser edin fuq il-Komitat tal-Budget, ftemna u koll li l-Komitat se jorganizza konferenza mal kommissjoni fuq l forzar tal-kompetizjoni fuq Zaza, fil-14 ta' Marzu se jiltaqgħu fi Frankfurt fejn se jorganizzaw konmissjoni għal Greċja fit-30 ta' Marzu il-membri se jattendu il-presidenza ta' Slovakkja se tkun minn seba formata minn seba membri u president se jkun hemm żewġ missjonijiet f'Washington, l-Istat Uniti. Bi 17 għal 21 ta' Lulju u l-oħra f'Ottubru se jkun hemm seba' membri. Se jkun hemm missjoni fiċ-Ċina, Shanghai u Beijing mill mill-18 sa 23 ta' settembru seba' membri u mbagħad semmorru Valletta Malta f'Novembru u se jkun hemm ukoll seba' membri. Hemm ħafna missjonijiet fit-tieni. Nofsa sena jista' jkun hemm xi tibdil. Hemm grupp li saqsa għal rolling vote economic governance għamlu rapport fuq l-assistenza finanzjarja fuq pajizi fil-bżon, dissessir fil-grupp ta' ħidma. U dissessir fil-23 ta' frar sa' kemm ma' zibux alternativa ħjar fil-laqta jannar id-deċidejn l-PSD e ma jifsa jkunu il-sujġet skambju ta' opinjonijiet. Deċizjoni 2533 barra sin diskutu għaw kol. Fis 17 ta' frar. Ikonem avveniment iħor. E iddeċidejna illi fil-24 ta' fer jkun hemm il-Kummissarju Vestager se jkun miftuħ għal membri tal-pubbliku u dan se jfokaw fuq il-liġi tal-kompetitività u l-Unjoni Bankarja, speċjalment fid-dawl tal-dispożizzjoni ġdida u każijiet riċenti magħrufa dawn kienu l-aħbarijiet issa nistgħu ngħaddu għal votazzjoni. għandi bżon ftit ħin qabel nibda għaxar irrit nifem punt mill-lista ta' votazzjoni. Fil-waqt nistaw namlu test u nistaw niftu il-vot. Vot miftuħ. Perfect. The vote is... Perfect. Vot malu. Nistaw nibdew bil-votazzjoni, nistaw nibdew bil- Nibdew bil-rapport fuq l-Unjoni Bankarja, nibdew kompromess A, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, adottata emenda 66 dawk favur daw kontra astenzjonijiet adottata kompromess B dawk favur dawk kontra astenzjonijiet adottata emenda 84 dawk favur daw kontra astenzjonijiet maddiċ 86 favur kontra astenzjonijiet maddiċ menin. Emenda Mr. Valli, dawk favur, daw kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess ċe, dawk favur, għan mesna nivuta mod differenti. Mela, menin, daw favur, daw kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess ċed, dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess dev dawk favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 92 dawk favur daw kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 93 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. disajn dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 95 dar favur da kontra astenzjonijiet għaddiet. Test oriġinali ta' paragrafu 5 daw favur da kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess E daw favur da kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 102 daw favur daw kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess F daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess ġe dawk favur dawk kontra stenzjonijiet għaddiet, kompromess akka dawk favur dawk kontra stenzjonijiet għaddiet, kompromess i. Tlet partijiet. L-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it tini parti dawk favur dawk kontra stenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti Uh, eh, daw favur daw kontra stenzjonijiet għaddiet kompromess yeah, daw favur, daw kontra astenzjonijiet addit, kompromess ke daw favur, daw kontra astenzjonijiet addit. komprom eh, emenza 130 daw favur, daw kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa elle, favur kontra astenzjonijiet addit emenda orali dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddit aħjar nikontrollaw vot miftuħ emenda 134 vot malu għaddit kompromess enne żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it Kompromess O, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 156, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess P, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet, għaddit. 160 maddiċem lekna dwar kompromessa ke dak favur, eh, daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa re għaddiet kompromessa S favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa T favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa U daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa V daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa U daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa xe dak favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa y dak favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 189 dak favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa ze. favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromessa AA dak favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromessa AB dawk favur dawk kontra stenzjonijiet għaddit. Test oriġinali paragrafu 23 dawk favur daw kontra stenzjonijiet għaddit. Kompromessa AC b'emenda orali l-ewwel ngħaddu għall emenda orali favur kontra stenzjonijiet m'għaddiċ. Nivvota fuq kompromessa għaċe mingħajr l-emenda orali favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 215 favur kontra astenzjonijiet naħseb li ġiet għaddiet imma niftu l-vot vot malu għaddiet kompromessa għadde għaddiet emenda 222 daw favur daw kontra astenzjonijiet nikkontrollaw niftħu l-vot vot miftuħ vot malu maddiġ 223 daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet 226 maddiċ, 227 maddiċ, 228 u 229 maddewx. Maddiċ, test oriġinali dak favur kontra sanzjonijiet għaddew. 203 favur kontra sanzjonijiet maddiċ ta' mhm. Tnejn tlieta' erba favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tnejn tlita ħamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tnejn tlita sitta favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tnejn tlita seba favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tnejn tlita sminja favur kontra astenzjonijiet maddiċ, kompromess A e, wieħed favur kontra assenzjonijiet adottat, kompromess AF favur kontra assenzjonijiet addit. Emenda 247 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, test oriġinali tal-paragrafu 29 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 248 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, test oriġinali tal-paragrafu paragrafu 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet, test oriġinali ta' paragrafu 31 għaddiet kompromess għadġe favur kontra astensjonijiet għadda kompromess għakka b'emenda orali l-ewwel nivvotaw fuq l-emenda favur kontra astensjonijiet nikkontrollaw vot miftuħ. Vot maluq. Adottata għaddiet. Kompromess AI. Favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 254 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 257 favur kontra maddiċ. 260 favur kontra astenzjonijiet maddiċ test oriġinali tal-paragraf 34 favu kontra stenzjonijiet għadda kompromess għajje favu kontra stenzjonijiet għadda emenda emenda 256 it-tieni parti biss għax l-ewwel parti koperta mill-kompromess. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda. erba' favur kontra astensjonijiet għadda. tnejn favur kontra astensjonijiet. Naħseb li maddiex nikontrollaw fuq tnejn vot miftuħ. Vot Tnejn Maddix. 273 favu kontra astensjonijiet Tnejn seba' sitta b'emend orali favu kontra astensjonijiet adotta. Kompromess AK favu kontra astensjonijiet għadda kompromess għall żewġ partijiet l-ewwel parti favu kontra astensjonijiet għadda tini parti favur kontra astensjonijiet nikkontrolla fuq it-tieni parti vot miftuħ. Naħseb li maddiex imma nikkontrolla vot malu na maddiex. Emenda 292 favur kontra astensjonijiet maddiex 2 disaw wieħed favur kontra astenzjonijiet adit. Paragrafu 37 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Le. It-tieni parti niftħu l-vot, vot miftuħ. Vot maluq. maddiex il-vot. Kompromessa AN, emendorali, favur, kontra, astensjonijiet għadda, amenda 315 favur kontra astenzjonijiet, maddiċ, 316 favur kontra astensjonijiet maddiċ, kompromess A o favu kontra astenzjonijiet għadda kompromess A P favu kontra astenzjonijiet għadda kompromess A E bemendorali favu kontra astenzjonijiet għadda emenda 359 favu kontra astenzjonijiet għadda 355 favur kontra astenzjonijiet għadda 357 favur kontra astenzjonijiet maddix paragrafu 41 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda citation 1 test originali għadda emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddix citation snejn test oriġinali, favur kontra stenzjonijiet għadda, emenda snejn favur kontra stenzjonijiet maddiċ, emenda 3, favur kontra stenzjonijiet maddiċ, emenda erba', favur kontra stenzjonijiet maddiċ, emenda hamsa, favur kontra stenzjonijiet maddiċ, għaddit, emenda 6 favur kontra stenzjonijiet għaddit, emenda 7 u 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 13 favur kontra dawn identiċi 78, le 13 e kolla identiċi mela nivvotaw en blok minn 7 sa 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ test oriġinali ta' citation 12 favur kontra sanzjonijiet għadda. Emenda dissa fav emenda 10 anzi favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 11 għaddiet, emenda 12 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Citation 13 and 14 in favor against abstentions adopted compromise AR